Καλή σας μέρα και πάλι. Ε, could you please be silent? So. Jekk joġobkom nitlob skit fil-kamra, eżis kollegi, nishtiq nilqa l-Ombudsman Ewropew is-Sur Nikiforos Diamandorus biex jippreżentanna r rapport annwali tiegħu għall 2012 tax-xogħol li wettaq u nixtieq nesprimi pjaċir partikolari tiegħi personali għal preżenza tiegħu fostna. Dispjaċini li eh, se jirreżenja minn din il-kariga ta' Ombudsman Europo. Sinjura Oken, jekk jogħġbok. Kif kont qed ngħid, Naħseb li ta' valur miżjut lil dan ir-rwol bħala Ombudsman Ewropew u nittamaw li min ħejħu postu iżomm il-livello li li darrina bih l-Ombudsman Ewropew is-Sur Diamanduros. Jekk josbok. President, grazzi. Kollegi, grazzi President għal dak li għat xollu għattaqt u grazzi għal klim ġentili għat fuq livell personali. Napprezzaħ, napprezza anke l-appoġġ li tan il-Parlament Ewropew b'mod ġenerali u anke għal xogħol ta' dan il-Kumitat. Matul il-mandat tiegħi kollu ta' xar snin, issa ngħaddi għall-Ingliż għaliex iktar faċli tifhmuni iktar nies jgħid il-kellim. President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità li nindirizzakom fuq is-suġġett tar-rapport annwali tiegħi għall-sena 2012. Ir-rapport jinkludi ċifri u l-għanin statistika u materjal ta' sfond fuq l-elementi li rċevejt fl-2012 minn ċittadini, kumpaniji, NGOs, għaqdiet u oħrajn. Ir-rapport sieħ bl-Ingliż u l-stampa ġenerali mbagħad fil-insna kollha huma disponibbli hawnhekk illum u tistgħu tiġbru kopja qabel toħorġu. Ir-rapport si ser ikun disponibbli bħas-soltu fl insna uffiċjali kollha minn Lulju. Formalment jiena bad dan ir-rapport li President Schulz fil-21 ta' Mejju. L-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena grata l-appoġġ kontinwu li wera l-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew li għandu mandat speċifiku ħafna li jinvestiga l-ilmenti ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet Ewropej u l-korpi Ewropej. Ix-xogħol tal-Ombudsman għalhekk jimxi id fit max-xogħol ta' dan il-Kumitat. Minkejja li rridu niżguraw li r-ruoli tagħna jkunu distinti. L-amministrazzjoni ħażina tinkorpora kull tip ta' mġiba amministrattiva ħażina bħal pereżempju pagamenti tard għal proġetti Ewropej u anke ċaħda mhux ġustifikata li wieħed jagħti dokument u anke li tippubblika informazzjoni għal partijiet terzi u anke li ma tibbatx risposta għal itra il deċizjoni tal-Ombudsman Ewropew mhumiex vinkolanti legalment iżda juża l-seta ta' persważjoni tiegħu biex jasal għal soluzzjonijiet. U dan ma żewġ naħat kemm min resaq l-elementi kif ukoll il-korpi Ewropej ikunu sodisfatti bis-soluzzjoni li tinstab. Bekk nistgħu nkunu iktar flessibbli u ħafna drabi naġixxu iktar malajr mill-qrati. Barra minn hekk punt importanti għal ħafna petizzjonanti għal ħafna nies li jresqu l-elementi il-servizzi tal-Ombudsman huma blaħlas. Wara l-intervent tal-Ombudsman, l-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej pagaw eh, ħalsu il-pagamenti tagħhom eh, u temmu il-diskriminazzjoni li kien hemm. L-inkjesti tal-Ombudsman jipromovu wkoll l-interess pubbliku jiddirizzaw kwistjonijiet importanti ta' prinċipju, pal pereżempju konflitt ta' interess potenzjali u kwistjonijiet etiċi oħra. Issa nixtieq Nitkellem dwar l-istatistika u l-enin ta' rapport annwali. Matul is-sena 2012 jien irċevejt total ta' 2442 ilment miċ ċittadini kumpaniji, NGOs u għaqdiet kif ukoll entitajiet oħra. Fuq l-oriġni ġeografika tal-ilment nista' ngħidilkom li bħassoltu Spanja u l-Ġermanja kienu l-iktar li resqu ilmenti. Mbagħad segwiti minn Polonja u l-Belġu. Iżda Meta mqabbel ma' daqs tal-popolazzjoni ħafna mill-elementi mill-ġdid ġew minn stati membri iżar, bħal pereżempju Lussemburgu, Ċipru, Malta u l-Slovenja. Il-membri jistgħu jsibu dettalji tal-elementi għal kull pajjiż fir-rapport annwali u anke fil-mappa u l-ċifri li hemm fi stampa ġenerali. Palma tafu, jiena sistematikament nimpenja ruħi biex nejn l-elementi, l li resqu l-elementi l-ombudsman anki meta l-elementi ma jgħawx taħt il-mandat tiegħi. Fjannar tal-2009 jiena nidejt eh, l gwidi interattivi fuq il-website tiegħi disponibbli bl-ilsna uffiċjali kollha. Dan undu l-mira li jgħin l-min resaq l-elementi biex jirrikorru l-servizzi li iktar jappartjenu għall-element li resqu il-servizzi ta' dal-komitat, autoritajiet fuq l-istati membri u anki entitajiet bħal per eżempju Your Europe Portal u anki netwerk għal problemi transkonfinali. Ma nix nisottovalutaw kemm huwa importanti u kemm hija seta ta' appartenenza dan din, dawn il-linji gwidi għal ċittadini. Permess ta' dan istrument jistgħu identifikaw l-aqwa entità li tista' jirrikorru lejha għal dan l-element u tevita frustrazzjonijiet li jistgħu iseħħu jekk jilmentaw lill-entità mhux korretta. Fl-2012 iktar minn 19,000 fruħ rċevaw konsulenza permezz ta' dan l-istrument. Ikken nżidu n-numru ta' talba ta' talbiet għall-informazzjoni u l-elementi li indirizzajna nistgħu ngħidu li iktar minn 22,000 ċittadin kienu mejjuna direttament mill-Ombudsman fl-2012. N-numru ta' inkjesti li nfetħu fl-2012 jiġifieri 465 jirrepreżenta żieda ta' 18% meta mqabbel mas sena ta' qabel. Wara żieda simili ta' 18% oħra fl-2011, ix-xejra turina li hemm kull ma jmur iktar ċittadini li qed jirrikorru għall-Ombudsman Ewropew u iktar minnhom qed jagħmlu dan b'raġunijiet validi. Din hija xejra konfermata mill-fatt li n-numru tal-menti li jaqgħu barra mill-mandat tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 kien 1720 li huwa l-inqas bħala ċifra f'dawn l-aħħar 10 snin. Dan suċess natribwih l-iktar għall-istrument li semmejt qabel. Bħala total 390 inkjesta nagħlqu fl-2012 f'89 każ, l-istituzzjonijiet indirizzaw il-kwistjoni qablu għal soluzzjoni amikevoli u saġġeraw abbozz ta' rakkomandazzjoni ħafna mir realtajiet kienu rib li sibu każijiet li jew ma kienx hemm amministrazzjoni ħażina jew inkella ma kienx hemm bżonn intervent. ħamsin każ jiena konkludejt li kien hemm amministrazzjoni ħażina. L-istituzzjonijiet aċċettaw abbozz ta' rakkomandazzjoni skont dawn is-47 każ u anke oħrajn li jingħalqu b'rimarki konsiderevoli. Barra minn hekk għamilt rimarki wkoll biex intejbu l-prestazzjoni fil-futur. Minkejja eh, dan intom tiftakru membri li f'Mejju tas sena li għaddiet ippreżentajt rapport speċjali l parlament Ewropew fir-rigward li l-Kummissjoni mendirizzax il-kwistjoni ta' konflitt ta' interess fir-rigward l-Ajruport ta' Vienna. In-nuqqas tal-EIA f'dan ir-rigward il-valutazzjoni ta' impatt ambjentali eh, kienet importanti u kienet importanti anke għal dawk li resqu l-menti fuq dan il-proġett u n-nuqqas ta' dan l-EIA. Il-numru ta', ta rapporti speċjali li prezenta storikament l-Parlament Ewropew 18 fil-fatt fi 17 sena u nofs, wieħed kważi kull sena, huma evidenza tangibli tal-fatt li aħna qed naġġottaw approċċ ċira bħala istituzzjonijiet Ewropej viżavi il-każijiet kollha, il-maġġor parti tagħhom. Dan huwa bbażat fuq l-arfin il fatt li l-Ombudsman Ewropew għandu seta li jagħti rapport speċjali l parlament speċjalment meta jkun hemm abbozz ta' rekomandazzjoni l-arfin li l-pass li jmiss jista' jkun rapport speċjali ħafna drabi jipperswadi l-entitajiet konċernati korpi u istituzzjonijiet biex jelteraw jibidlu l-pożizzjoni tagħhom. Ir-rapport soċjali nafu li m'għandux jiġi preżentat eh, ta' sekwit wisq imma fuq kwistjonijiet fejn il-Parlament jista' ikun perswas biex ibdel il-pożizzjoni tiegħu. Fir-rapporti speċjali tal-Ombudsman Ewropew, il-Parlament Ewropew huwa entità politika sovrana kemm fir rigward il-proċeduri kif ukoll is-sostanza tal-approċċ tagħhom bħala azzjonijiet. Għalhekk eh, kont kuntent nara li kemm ir-rapporter, is-Sinjura Oken, kif ukoll dan il-Kumitat votaw unanimament u jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Ombudsman f'analiżi tar-rapport tagħkom fuq is-suġġett tal-ajruport ta' Vienna. Membri onorevoli fl-2012 għall-ewwel darba rnexxielna niksbu tweġiba konkreta għal mistoqsija kemm huwa effettiv l-Ombudsman Ewropew. U rajna titjib fil-prestazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. F'żewġ pubblikazzjonijiet prodotti s-sena li għaddiet, studju ta' segwitu għall-iktar rimarki kritiċi u rapport ta' konformità ġdid sibna li fit 82% tal-każijiet l-istituzzjoni Ewropej kienu konformi ma' suġġerimenti tal-Ombudsman Ewropew. Fi klim ieħor l-istituzzjonijiet taw 98 tweġiba pożittiva jew fl-2011 jew matul l-2012 għal 120 rimarka u rakkomandazzjonijiet li għamilt fil-kontest ta' inkjesti maluqa matul l-2011. Meta assamna dawn ir-riżultati l istituzzjonijiet il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy stqar u li dan ix-xogħol huwa l-element essenzjali ieħor li jserraħ l-opinjoni pubblika l-opinjoni pubblika li qed ikun hemm verifiki ġusti anki għal dawk iċ-ċittadini l-maġġor parti tagħhom li m'hemmx għalfejn rikorru l-Ombudsman Ewropew importanti li jkunu jafu li hemm dawn is-salvagwardji u li jkunu imwettqa. Nieqaf nikwota hawn. Membri onorevoli, mill-ġdid din is-sena jiena inkludejt fil-rapport sezzjoni msejħa eh, Start Cases fejn aħna sħaqna eżempji ta' prassi amministrativa eżemplari mill-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej li ġew svelati mill-inkjesti tiegħi. U barra minn hekk biex nisħaq li rwol essenzjali tal-Ombudsman Ewropew huwa li saħħaħ u jqanqal kultura ta' servizz fl-istituzzjonijiet u korpi Ewropej billi jipromuovi u jappoġġa l-aqwa prassi. 10 star cases huma misħuqa f'dan ir-rapport annwali huma msemmija fis-sezzjoni 1.5 tar-rapport. L-istituzzjonijiet uraw rida li jkoperaw mal-Ombudsman Ewropew biex tinkiseb eh, situazzjoni, soluzzjoni tajba u dan juri li impenn għal din il-kultura ta' servizz. Ħadd nota tal-fatt li f'ċertu każijiet il-tħaddin kostruttiv ta' min resaq l-men stess wera li kien kruċali biex niksbu situazzjoni li tkun tajba żewġ naħat li niżguraw l-ola standards ta' mġiba fil-istituzzjonijiet kif stabilit fil-stqarrija tal-missjoni tal-Ombudsman Ewropew hija xi ħaġa dejjema. Matul il-2012 sabiex nejnu aktar l-uffiċjali ċivili b'sensiela ta' regoli u regolamenti li huma memuża mal-attivitajiet tagħhom u anke ma' kodiċi ta' mġiba ippubblikajna set ta' prinċipji ta' uffiċjali pubbliċi fl-ilsna kollha. Il-ħames prinċipji huma dawn. L-ewwel impenna l-Unjoni u ċittadini. It-tieni integrità. It-tielet oġġettività, ir-raba rispett tal-oħrajn u l-ħames trasparenza. Il-prinċipji jqisu l-aqwa prassi fl-Istati membri konsultazzjoni ma' Network Ewropew ta' Ombudsman u biex ikun ukoll eh, aċċessibbli għal pubbliku. Skont dawn il-prinċipji fassalt prinċipju ta' etika u kodiċi ta' mġiba l-personal tal-uffiċċju tiegħi. President, membri onorevoli, ġala darba se nirtira f'Ottubru din is-sena nixtieq nuża din l-opportunità biex niprovdilkom stampa ġenerali qasira ta' dawk li ħsibt li huma l-aqwa kisbiet u esperjenzi importanti f'dawn l-aħħar 10 snin fejn kont Ombudsman Ewropew. F'numri f'dawn l-aħħar 10 snin l-istituzzjoni tiegħi indirizzat iktar minn 30,000 ilment taħna madwar jew kważi 3500 każ fejn kien hemm amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet Ewropej. Matul l-istess perjodu l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea saret iktar trasparenti, favur ċittadini u favur il-kultura ta' servizz. Ix-xogħol indipendenti u parzjali tal-Ombudsman tamaw li ta' kontribut f'dan il-progress għal kultura ta' servizz tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Naf li dejjem hemm lokal titjib speċjalment biex insaħħu l-kapaċità tal istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea biex ikunu proattivi pro biex jipromovu kultura ta' servizz għaċ-ċittadini. Dan l-aħħar xar snin l-Ombudsman ħasem f'numru ta' modi fit taħid ta' deċiżjonijiet u fit tfassil ta' opinjonijiet fuq il-livell Ewropew u biex isaħħa l kooperazzjoni man netwerk Ewropew tal-Ombudsman. Parti importanti mix-xogħol tiegħi kienu jinvolvu li nadattaw l-uffiċċju tiegħi biex jqisu wkoll it-kabbir tal-Unjoni Ewropea, ir-riforma tal-Istatut tal-Ombudsman u anke nirrikonoxxu eh, l-istituzzjoni ta' Ombudsman fit-Turkija MOU għas supervizur Ewropew u l-Bank Ewropew l-Investiment insaħħu rwol tal-Ombudsman Ewropew għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-bniedem fundamentali, insaħħu l-Netwerk Ewropew tal-Ombudsman u fuq kollox natu l-informazzjoni u rekomendazzjonijiet lill parlament f'numru ta' oqsma. Jekk nista' nisħaq fuq tliet oqsma fejn l-Ombudsman kiseb riżultati tangibbli fit-titjib tal-kwalità tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea insemmi dawn li ġej. Trasparenza, drittijiet ta' ċittadini u standards etiċi. Trasparenza u l-elementi fuq dan kienu dejjem fuq priorità u l-lista u l-anija ta' l-elementi. Meta mqabbel ma' s-sena 2008 kif kien hemm l-eqqel ta' l-iktar elementi fil-fat 30% li kienu jilmentaw ta' nuqqas ta' trasparenza inżinna l-21.5% fl-2012. Dan huwa sinjal ċar li l-istituzzjonijiet Ewropej għamlu ħafna biex isiru aktar trasparenti. Biex intikom eżempju, numru ta' rekomandazzjonijiet tal-Ombudsman waslu biex l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini f'Londra tagħmel politika ta' trasparenza l-aċċess tad-data. Politika. Per eżempju, ir-rapporti eh, sekondari ta' reazzjonijiet sekondari fir-rapporti tagħhom. Hemm bżonn ta' iktar tarif għal saħħa dan viżavi ċittadini Ewropej. Ġala darba mbagħad daħal fis-seħħ trattat ta' Lisbona fl-2009 u l-Charter ta' Dritti tal-Miedem sar legalment vinkolanti, aħna kellna iktar ilmenti fir rigward id-drittijiet tal-ċittadini. Per eżempju, dwar l-inizjattiva ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, l-obbligu tal-istituzzjonijiet li jagħmlu dialogu eh, regolari ma l-soċjetà ċivili biex bekk iżidu is-sem ta' ċittadini u dan inkludu wkoll konsultazzjonijiet pubbliċi. Għabbażi ta' ilment partikolari appellajt il-Kummissjoni tippubblika il-konsultazzjoni pubbliċi fl-isna kollha tal-Unjoni Ewropea għax huma punta lini biex il-ċittadini kun jistgħu jieħdu sem. Sfortunatament il-Kummissjoni ma qablitx li segwi ma' din ir-rekomandazzjoni. Fis snin reċenti jien rċevejt numru dejjem iżdied ta' elementi marbuta mal-etika. Fost l-oħrajn kien jikkonċernaw il-konflitt ta' interess il-każijiet ta' revolving doors u anki kwistjonijiet ta' etika. F'każ jiena tkellimt mal-lefsa biex isaħħu l-proċeduri għal konflitt ta' interess fir rigward revolving door cases. Nsemmi li Mario Draghi f'grupp ta' 30 ma jimminax l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u f'dan l-aħħar ftaħt żewġ inkjesti reċenti fir rigward kwistjoni etiċi fil-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma każijiet li għadhom għaddejjin bħalissa. Matul il-mandat tiegħi jiena mod attiv promovejt l-ola standards etiċi fil amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, pereżempju permezz tal-pubblikazzjoni ta' servizzi tal- kodiċi ta' mġiba u etika li semmejtilkom u kelli relazzjoni pozittivi mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Matul dan l-aħħar 10 snin il-kwistjonijiet ta' fatti u legali fil-kwistjonijiet li indirizzajt saru kol ma jmur iktar komplessi. Fl-istess ħin, il-numru ta' inkjesti li fetħu kull sena żdied minn 2053 każ 10 snin ilu għal 465 fl-2012. Fi kliem ieħor, ix-xogħol tagħna żdied kemm bħala kwantità kif ukoll bħala kwalità. Barra minn hekk biex naqdu ċittadini tal-12 stat membru ġdid li sieħbu fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 10 snin, aħna nindirizzaw il-menti f-23 il-sna dal-waqt 24 biex bekk eh, nindirizzaw dawn il-każijiet u naqsuhom b'nofs meta mqabel ma' xar snin ilu. il riżorsi tagħna żdiedu eh, l-istituzzjoni tagħna irdupjat eh, ftit karigi għal 66 kariga, minn 31 għal 66 bħala personal. Dan biex ikun hemm ristrutturar tal-uffiċċju. Kuntent ngħid li temmejna l-fażi ħarija ta' dan il-proċess u nħarsu minn ġdid fiduċa fil-kapaċità tagħna biex ngħinu liċ ċittadin u l-istituzzjonijiet bl-istess mod. Ftit minn dawn kisbiet kienu jkunu possibbli mingħajr l-appoġġ tal-personal tal-Ombudsman Ewropew. Ta' bilħaq kien l-impenn eċċellenti tagħhom li wera xprun biex nimxu l-qoddim biex nindirizzaw l-elementi b'mod xira anke ma' ċittadini u ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Għazilt il-klim tijaj birreqqa unnek għalix settembru tal-2012 il-Fondazzjoni Ewropea għal ġestjoni ta' kwalità tat ċertifikat ta' impenn għal eh, impenn kbir l-Ombudsman Ewropew. Dan wera li aħna motivati bħala personal u nixtieqlhom ir-ris fix-xogħol tagħhom. Importanti nirrikonoxxu l-fatt ukoll li ftit minn dawn il-kisbiet kienu jkunu possibbli mingħajr il-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fejn kien hemm problemi jiena dejjem stajt inserraħ fuq eh, approċċ miftuħ u proattiv mal-mexxejja u l-personal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fi rigward il-Kummissjoni li storikament tkopri kważi żewġ terzi tal-elementi l-enerċivi Hawnhekk nixtieq nrot ħajr partikolari għall appoġġ tal-irċevej tax-xogħol tal-Ombudsman għall komissari għax-xogħol ta' amministrazzjoni ħażina, għall kwistjonijiet tal-menti ta' dritti tal-bniedem, eċċetera. Il-fatt li bżonn insemmu hawnhekk huma l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea li t-timijiet tagħhom ta' ġestjoni fil-maġġoranza kbira kooperaw bisħieħ miegħi biex jippromovu prinċipju ta' kultura ta' servizz fir-relazzjoni tagħhom ma' ċittadini u l-pubbliku. L-aħħar iżda mhux l-inqas ċertament ftit minn dawn il-kisbiet kienu jkunu possibbli minn l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Mod ġenerali, u tagħkom il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex intom l-interlokatur privileġġat tal-Ombudsman mod partikolari. Provdejtu l-Ombudsman b'riżorsi budġetarji u umani li huma meħtieġa lija biex wettaq xogħli. B'riżorsi effiċjenti permezz ta' ftehim ta' kooperazzjoni u bl-appoġġ politiku meħtieġ biex niksbu progress f'amministrazzjoni tajba għad-difiża ta' drittijiet ta' ċittadini. Dan kien sforz ta' kollaborazzjoni li ta' riżultati spettakolari. U nixtieq nirringrazzja l-membri kollha, speċjalment il-President tal-Kumitat, il-predeċessuri tagħha u dawk kollha li kienu rapporter u jinkludu wkoll is-segretarjat. Għan inkludi ċertu riflessjonijiet fuq il-futur Il-Parlament bħalissa fil-proċess li jaħtar il-minħajġi warajja. Min ikollu dan is suċess ħajkollu ħafna sfidi jaffaċċa. Sfida minnhom hija sitwazzjoni ta' austerita li kemm iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet iridu jaffaċċaw. Wis probabbli għal ħafna żmien. Għalhekk irridu nkampaw ma' biżliet teknoloġiċi, ambjentali, fi problemi finanzjarju ekonomiċi, li qed jiżdiedu, imma anke popolazzjoni li qed tixjih u anke kwistjonijiet oħra bħal l-immigrazzjoni. Sfidi bħal dawn qed iħallu eh, il-marka tagħhom fl-Unjoni Ewropea u fuq iċ-ċittadini. Għalhekk l-istennijiet ta' ċittadini viżavi l-Unjoni Ewropea li taqdihom huma mibnija fuq żewġ sisin il-problemi li affaċċaw u l-għodot li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom biex l istennijiet tagħhom ikunu marufa. L-sfida l-Ombudsman Ewropew ikun huma li jkun jista' jagħti tweġiba l-istennijiet ta' ċittadini, ma fl-istess ħin irid ikun konxu tal-fatt li hemm diffikultajiet li din l-istituzzjoni qed taffaċċa. Dan jista' jfassal għal nuqqas ta' kredibilità jekk iċ-ċittadini għandhom soluzzjoni u soluzzjoni rikorru x'imkien ieħor. Nafu li hemm riżorsi limitati għall istituzzjonijiet biex inwieġbu dawn l-istennijiet u dan jista' jfisser li r-relazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-ombudsman tisfaxxa żvilupp potenzjali bħal dan ikun ovvjament ta' detriment anke għaċ-ċittadini. L-Ombudsman Ewropew kif ħajaffaċċa dawn l-isfidi? Mod proattiv u kostruttiv irrid jitħaddan f'dialogu kostruttiv mal istituzzjonijiet li jiena nħoss li aħna bħala ombudsman irridu nkunu mekkaniżmu barrani ta' kontroll u jiena tal-opinjoni wkoll l-ombudsman ma rid jitqis bħala espressjoni istituzzjonali ta' ħtija, ta' kultura ta' ħtija li jisa mentalità tal-personal u tal-istituzzjonijiet, imma l-antijaj kien li proattivament nipromuovi kultura ta' servizz għad ċittadini u għad drittijiet ta' ċittadini li nipromovu kultura amministrativa ta' servizz ċittadini tirrikjedi investiment iktar morali mill budgetarju fuq il-Parlament u l-Ombudsman. Titlob li l-Ombudsman ikun proattiv, li ikun kreattiv u immaġinattiv biex jaħseb modi kif jista' u jew jistaw iwaslu bidliet fil-mentalità tal-istituzzjonijiet. Modi bħal dawn jinkludu imma mhux limitati għal networking sistematiku, tħaddin mal-pubbliku, persważjoni li l-amministrazzjonijiet jekk jaħdmu b'mod proattiv jista' tkun soluzzjoni li tiswa ftit flus u jiksbu l-fiduċja taċ ċittadini. Barra minn hekk li nipromovu kultura ta' servizzi maċ ċittadini titlob lill ombudsman Ewropew l-impenn intellettwali u l-kapaċità amministrativa li adotta strateġiji iffukati fuq ċittadini għal ħarsin u l-osservazzjoni tal-ola standards etiġi. Attributi bħal dan huma essisin essenzjali li fuqhom irridu nibnu il-kapital morali u politiku li huma meħtieġ biex inżommu ma l-iktar kapaċitajiet li hemm u responsabiltajiet li hemm assoċjati mal-Ombudsman Ewropew li rrid jitqis bħala peace, kontra pis importanti bħala seta eżekuttiva. U kull ma jmur rridu nħarsu l-istat ta' dritt u il tisħiħ tal-kultura ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Biex niksbu dawn l-anijiet, l-Ombudsman Ewropew tal-futur rrid ikollu il-kapacità li juri pubblikament għas sodisfazzjon ta' ċittadini, indipendenza personali, imparzjalità u integrità. Kif huwa provdut espliċitament mill-Parlament meta adotta deċiżjoni tiegħu meta waqqaf l-uffiċċju tal-Ombudsman kważi 20 sena ilu. Nixtieq irris li s-suċessur tiegħi u nirringrazzjakom tal-attenzjoni u l appoġġ tagħkom dan l-aħħar xar snin. Thank you. Thank you. I don't know if we applaud. Grazzi ħafna, naħseb li ta' min jagħmel ċabċipa hawnhekk wara din il-preżentazzjoni. Sur Diamanduros, proset għal mod kif inti mexxejt il-mandat tiegħek. L-Ombudsman fl-aħħar mill-aħħar huwa r riflessjoni ta' soċjetà Ewropea. Għalhekk nittamaw illi min ser jiġi warajk jokkupa din il-karga ser isegwi l-pariri tiegħek u nittamaw illi inti ser tkun qed tokkupa funzjoni oħra, xogħol ieħor, iżda tkompli tagħti il-kontribut tiegħek għall-Ewropa. Eh, Sur Salavrakos, le, eh, Signora Oken. L-ewwel qabel kollox, grazzi ħafna Sur Diamanduros għal kontribut tiegħek issa għal din il-preżentazzjoni u għal ħidma kollha tiegħek illi aħna tassew napprezzaw. U jiena tassew kont kuntenta nisma' illi inti qed tikkonsidra illi issa hemm iktar trasparenza fil-Kummissjoni mill qabel. Għaliex hekk hekk huwa l-każ, allura qabel tassew l-affarijiet kienu sena u biex namel punt zar zar dwar il-fatt li issa qed nitkellmu dwar provi kliniċi din hija battalja kontinwa. Issa dak il qed nagħmlu issa fil-fatt ġa jeżisti fil leġislazzjoni tagħna għalhekk ejja nittamaw li aħna nkomplu ninsistu dwar il-fatt illi s-saħħa tal-bniedem il tmur li l-in u tiġi ħafna qabel l-interessi kummerċali. Dan kollu wara illi kunem il-brevetti, wara eh, illi uh, wara illi nikkonsidraw interessi kummerċali oħra. Ejja nisguraw illi s-saħħa tal-bniedem tiġi l-ewwel qabel kollox. Għalhekk nixtieq nistaqsik. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar is-sentenza li nqatat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-fatt illi din il-qorti għaml ħadet deċiżjoni illi ikunem e, sentenza kontra ima fir rigward ta' tlet kumpaniji farmaceutiċi kbar. Uma ħadwa kunu għet jikkonsidrawa ovvja illi il-saħħa pubblika tiġi l-ewwel anke jekk dinja inkluża fil 2049 eh, xorta waħda eh, nishtiquk illi inti telabora daqsxejn fuq dan il 2049 eh, dan mhux l-aħjar, di mhux l-aħjar situazzjoni possibbli, però hija l biċċa illi għandna anka għaliex eh, hemm eh, kumpaniji kbar illi għandhom interessi li tiġu qabel dik ta' saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk aħna eh, jien personalment kont rapporter tal-każ tal-aeroport ta' Vienna Iżda ftit wisq jenat dwar l-impatt ambjentali, L-ambjent biss ikun e, suġġett prinċipali tal-petizzjonijiet li konna għaw f'dan il-komitat. Għalek, inti taħseb illi il-rizultat e, aħħari qed jikkonsidra dak li jsiraw hawnhekk fil-komitat u tingħata bżiet importanza dwar il- e, dwar dawn il-punti Barra minn hekk aħna kellna dibattitu reċentament fil-Kumitat tagħna dwar il-Konvenzjoni l-Antika u joħroġ biċ-ċar illi mhuwiex intrinsiku mhux fid-DNA tal istituzzjonijiet ta', ta l-Unjoni Ewropea. Mbagħad fil nett dwar il-konflitt ta' interessi. Naħseb illi meta tkun titkellem dwar indipendenza, uħut minna kellhom l-idea li l-konflitt ta' interessi hija definizzjoni vaga ħafna. Per eżempju, l-indipendenza naħseb jien personalment li huwa hija kelma ċara u bla kantunieri. Jekk xi ħadd miċ-ċittadini għandu għaliex eh, itik x'taħseb ħażin, allura hemm eh, trid issir deċiżjoni meta inti semmejt fil-konflitt ta' interessi fl-efsa. Eh, huwa ċar illi jisir jkollok konflitt ta' interessi jekk int involut fil-industrija tal-ikel, per eżempju, tkun kemm tkun persuna ġenwina fl-opinjoni tiegħi minn min pajjiżi eh, l-indipendenza hija kelma ċara, oġġettiva u bla kantunieri. U l-aħħar punt u sentem il-komment tiegħi ilna ħafna nitkellmu ħafna dwar importanza ta' amministrazzjoni tajba. Inti spiss qed illi dan il-prinċipju li ikun intrinsiku fil-kultura ta' l-Unjoni Ewropea. U bla dubju jekk aħna għanna weda fit-trattat illi għandu ikonna amministrazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea, naf li eh, forsi ma stax nsik dwar dan, minti smajt xi ħaġa dwar din il-kwistjoni dwar dan ir rekolament Naħseb li dan ikun tajnuna kbira jekk ikollna tassew għodda prattiċi li jeliminaw il-konflitt tal-interessi għax bekk niżguraw li jkun hemm indipendenza u trasparenza. Mikrofonu għal-kellim. Buongiorno, Serrin zon fil-qosor. il- livell il-prezentazzjoni li saret minn l-Ombudsman Ewropew u kienet tassew eccellenti. Jiena kelli l-unur li namel rapport annwali rapport annwali dwar eh, ix-xogħol tal-Ombudsman u fil-fatt fir-rapport tagħna ser nitkellmu dwar l-ilmenti kollha li saru. Jiena xtaqt ngħid illi ġara darba għet il-sur eh, Diamanduros ser tem il-mandat tiegħu, mandat ta' 10 snin, eh, er- rajna suċċess kbir f'daw l snin fi ċittadini tal-Unjoni Ewropea daħalna din l-idea ta' trasparenza. U għalhekk il-ħidma tas suċċessur tiegħek ser tkun iħfef Sfortunatament naħseb illi il-problemi għal Ewropa musser jintemmu għawek, ninsabu fi żmien ta' bidla, bidla anka dinija. Nittamaw il situazzjoni titjib mux tmur għalla, rista dana tiridu narawh li huwa żgur huwa fil-Kastel Ombudsman huwa illi aħna għanna u d-dimna bitxa xol tajba, tajba ħafna li saret mill-ombudsman. Ġviri jiġifieri nishti eh, nawguralek laqwa xewqat possibli għal-futur. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna, Sur Diamanduros, għal rapport annwali tiegħek tal-2012 għal ħidma kbira li għamilt kienet tassew ta' xogħol jiswa mitlu deb għal kulħadd. Sur Diamanduros, jiena il-nifdan il-komitat għal sena u nofs u naħseb li l-komitat tagħna, il-komitat tal-petizzjonijiet, huwa u l-ombudsman huma iż-żewġ istituzzjonijiet l-aktar viċin taċ ċittadini tagħna għalhekk nifhem kemm irid ikun determinat eh, l-ombudsman sabiex isolvi il-problemi li affaċċa xi ħaġa li aħna bħala kumitat irridu nagħmlu wkoll ah, inti ftik li hija amministrazzjoni u aħna f'dak li hu ksur ta' drittijiet fuq eh, livell tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nifhem li huma d-diffikultajiet tiegħek għaliex huma l-istess bħal tagħna. Qabel ma nagħmel domanda nixtieq ngħid illi inti bla dubju għamilt biċċa xogħol tajba u allura ser tħalli wirt importanti għal min jiġi warajk. Nittama li s-successur tijak ma jkollux jew għalmenu jaffaċċa il-problemi u l-sfidi li inti tkellem dwarhom sabiex eh, jaffronta l-bidliet illi attualment għaddej minnom. Skont jien il-qafas Ewropew għaddej minn bidla bidla ta' natura konservattiva. Affarijiet illi qabel ma konniex naċċettawhom issa ser nibdew naċċettawhom. Għalhekk iċ-ċittadini tagħna ikunu ikunu jistaw tassew imorru għand l-ombudsman bil-idea li tassew il-problema tagħhom ser tissolva. U punti uħor, għal-kamar nexilix naqra dettali kolla fil-fuljet, iżda qed ninnota illi hemm tnaqqis żgħir meta ma mas-sena l-oħra. Issa il-figuri eżatti għasnin ta' qabel. Meta nħarsel ma narawx differenza kbira. tajt inti tnaqis fin-numru ta' ilmenti minn sena għal sena. Irridu nistaqsu għal xiex dan it-tnaqis. Ovvjament m'għandux xaqsam ma' xogħol tiegħek, xogħol tiegħek kinta sew eċċellenti. għaliex irnexxilkom tibdew serje ta' investigazzjonijiet u temmuhom b'suċċess. Issa ikun interessanti u qed jifhem għaliex kien hemm dan it-tnaqqis. Grazzi ħafna is-Surjar. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank. Grazzi ħafna Signor President u grazzi ħafna koll l-Ombudsman tagħna tar-rapporti li preżentana. Aħna nafu illi il-Kumitat tal-Petizzjoni fl mal Butzman aħna mixin u naħdmu fuq l-istess approċċ aħna l-kol kemm aħna nilqgħu l-menti tal-ċittadini u nixtiequ li l-Unjoni Ewropea taħdem daqsxejn aħjar u li l-Unjoni Ewropea tkun daqsxejn aħjar jiena li hija tkun xi ħaġa negattiva ħafna jekk ħadd ma jilmenta minħabba li jekk wieħed jilmenta ikun qiegħed jipparteċipa naturalment. Inkella jekk ma jkun hemm ħadd li jilmenta l-Ewropa tikrolla minħabba li ma jipparteċipa ħadd din raġuni importanti ħafna xi ħaġa pożittiva li ċittadini jipparteċipaw permezz tal-fatt li jresqu il-ment. Nasib id-dinja dan huwa element importanti fl-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Ħaġa nixtieq ngħid jiena naħseb li naturalment inti stajt id-dum daqxejn iktar fil-ħidma tijak, aħna il-kooperazzjoni tagħna kienet tajba ħafna bejnietna, ġifiri jiddispjaċini li qed narak li ħatitlaq hija ħasra u kif eh, qed inti diġà nittamaw li s-suċċessur tiegħek eh, ikun jista' verament isegwi l-eżempju tiegħek jimxi fuq il-passi tiegħek. Għaparti mill fat li dispiċini jiena naħseb li naturalment Eh, aħna dejjem kellna kooperazzjoni li ħadmet mod effettiv u għandan għandu jkompli u anke aħna diġà semmejna x'tib ta' smieħ aħna nixtieq norganizzaw nixtiequ li bejnietna bejn il-kumitat tal-petizzjonijiet eh, kif ukoll mal-ombudsman rridu naraw eżattament kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni ta' bejnietna, kif nistgħu nagħmlu skambju bejnietna, kif nistgħu ntejbu x-xogħol tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nieħdu ħsieb dawn l-elementi ta' ċittadini mod iktar effettiv u mill-iktar fis possibbli. Jiena naħseb illi dawn l-elementi għandhom jindbatu fejn għandhom jindbatu. U mhux persuna tibgħat itra u mbagħad xi siċċur wara tirċievi eh, risposta lura li tgħidilha li tra mhux suppost batta mek iżda batta bandu oħra. Ġifieri aħna rridu nħeġġu liċ-ċittadini u ninformaw ħalli huma jkun jistgħu jrasqu l-ilment tagħhom qudiem min għandu jisimgħu. U jina fil-fat eh, nishtiq li nresaq dan il-punt eh, qoddim il-Presidenta forsi tkun tista' tressu qoddim il-koordinaturi għada jew nkella xilla oħrajn ġifiri irridu naraw kif aħna nistgħu intibu l-kooperazzjoni ta' bejnietna mal-Ombudsman. Issa, Aparti minn hekk aħna smajna li fil-fatt kien hemm dan rapport eh, speċjali fuq il-rapport ta' Vienna, pereżempju aħna ma xtaqniex illi nużaw b'dan il-mod iżda naħseb li dak illi e, sara u għek dwar il-rapport speċjali inti nsaqsejtu l-kumitat fil-fatt u dan kien approvat u kanna u koll il-xedu rapporter Sur Bekar illi fil-fatt Eh, meċa x-xogħol tajjeb ħafna u jiena naħseb illi għandna rapport tajjeb ħafna ġifiri forsi veru għandek raġun ġifieri meċa fejn aħna nimxu eh, b'dan bil-mod eżaġerat iżda permezz dan ir-rapport speċjali il-xogħol tagħna u x-xogħol tagħkom huwa rappreżentat tajjeb ħafna fil-Parlament issa u jiena jkolli ngħid illi fil kumitat il-partiti politiċi għana nixinu naslu għal riżultati tajbin għal din raġuni forsi tkun idea tajba ikonnek ta' rapporti speċjali bħal dawn illi semmew. Issa parti minn hekk jiena smajt il-kunċett ta' laqda fid-diversità dan huwa eh, din xi ħaġa illi ċittadini forsi mhux dejjem jifhmuha tajjeb jekk jiena eh, pereżempju inħares lejn l-istituzzjoni sabu fija nafu li hemm ħafna nies barra li jilmentaw. Iżda hekk fi Brussell aħna dejjem għandna dan e, din il-ħtieġa illi aħna nejnu ġifiri naħsbu li hemm iktar influenza wkoll minn Brussell, hemm ħafna u ħafna petizzjonijiet dwar il-liġi ambjentali, hemm ħafna ċittadini li verament qegħdin jilmentaw b'mod preċiż u jiena naħseb illi dawn l-ilmenti rridu naraw illi il-Kummissjoni da tkun attiva biss u tieħu azzjoni biss meta ikun tard biss, meta il-bini per jkun diġà imwaqaf kollu lest, mbagħad il-Kummissjoni tibda tiħu għazzjoni din hija xi ħaġa li ma għada s sajk pożittiva. Aħna nafu li apparti minn hekk aħna għandna il-punt tal-konflitt ta' interess, il-biraħ kellna petizzjoni interessanti ħafna li kienet u kontra l-EFSA fejn derrilhom iċ-ċittadini li kien hemm ukoll konflitt ta' interess propju fl-EFSA. Aħna nafu li l-ispeċjalisti anke fil-passat kellhom dan il-passat ukoll ħadd naturalment ma li minna passat iżda aħna rridu naraw li l koll kemm aħna jista' jkun nsibu fl-istess sitwazzjoni iżda importanti li kulħadd jassumi responsabiltajiet tiegħu. Suġġetti ieħor li importanti ħafna huwa li l-ċittadini qegħdin jisqu fuq l-armonizzazzjoni huma qegħdin verament jilqaw bissieħi ċittadinanza Ewropew jekk ikun hemm xi ċittadin li qed jiċċaqlaq Eh, minn pajjiż għal ieħor l unjoni Ewropea qiegħed jistenna li jkun hemm l-istess drittijiet li kollu jkun jista' jgwadanja mill-istess drittijiet. Ġifieri jekk aħna nippruvaw naraw eżattament x'għad fadal bħala differenzi bejn l-istati membri ċittadini jiġu attenzjoni għal din il-ħaġa ħafna drabi u naħseb li din xi ħaġa li dwar rridu naħdmu iktar flimkien fuqha. Ġifieri kif qed tilkom jiddispjaċina ħafna li jinti ħajkollok titla, nawguralek ħafna suċċess, li żbaħ xewqat u nittama illi ma titbejjitx wis mill-Unjoni Ewropea fissa fix-xogħol li missek tagħmel. Grazzi. Fkarito kiregja u kirjus eh, Gartez Ramon. Grazzi ħafna lis surjar Naddu għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Signora President, għanżom fil-qosor li xmarriċ nirrepeti l-klim ta' tifħir illi saru l-Ombudsman Diamanduro silli bla dubju jiena eh, naqbel assolutament magħhom u namlu l-aqwa xewqa tal-futur. Però għandi żewġ domandi mistoqsijiet għalih dwar l-esperjenza tiegħu bħala Ombudsman Ewropew u x-xogħol u l-ħidma tajba tiegħu. L-ewwel mistoqsija hija din. X'taħseb mill-fatt illi huma Spanja u l-Ġermanja l-iktar żewġ pajjiżi li resqu il-menti, Spanja eh, medja ta' il-ment eh, kuljum u l-Ġermanja xi ftit inqas. Nixtieq inkun naf l-opinjoni tijak dwar dawn il-figuri fil-rigward dawn il-pajizi. Bla dubju jibatunna messaċi partikolari ħafna. Jena nibda naħseb illi forsi l-ċittadini Spanjoli għandhom iktar fiduċa fil-istituzzjonijiet Ewropej iktar mill-fiduċa li huma għandhom fl-istituzzjonijiet nazzjonali. Nixtieq nkun naf l-opinjoni tiegħek, ehm, Sur Diamanduros. Imbagħad it-tieni mistoqsija. Issa illi wassalt fit tmiem il-kariga tiegħek. Għandek xi rakkomandazzjonijiet lil dan il-kumitat? dwar kif nistaw intejbu il-ħidma ta' l-Ombudsman Ewropew fi ftit kliem. X'tissuġġerilna li għandna nagħmlu? Eh, L-Onorevoli Martinez issa. Grazzi ħafna, Signora President, sis kollegi. Aziz uh, Diamanduros aħna saħbib. Uħut mill istqarijiet tassew kienu eh, ta' għanqlu eh, fija emozjon, jina naħseb li l-ikbar uh, membru għawek fil-, fil f'dan il-komitat u fadalli forsi xiftit iktar ġranet ta' ħidma minnek. Tassew nixti eh, nawguralek għal ħidma kbira li, u tajba li inti għamilt bla dubju inti għed tal-lina wirt importanti. Ser nkunu nħossu nqas tiegħek għaliex dejjem kien ta' pjaċir kbira lina li naħdmu miegħek il-kooperazzjoni u l-ħidma dejjem kienet miftuħa, sinċira u ta' sodisfazzjon. U huwa minnu illi kull min ser jiġi u jokkupa l-karika warajk ser kolla ħafna sfidi iżda bla dubju ser jisib tri ġalesta ma naħsibx illi e, eh, suċessur tiegħek ser ikollu e, biċċa xogħol iktar diffiċli mill għalek int propju għaliex inti għamilt ħidma tajba u ħallejt wirt importanti. Għalek għal darboħra nawguralek laqwa xewqat għal futur iżda xtaqt ukoll nagħmel kumenta ħari bil-ħidma tiegħek u bl-impenn kontinwu tiegħek u kemm inti dejjem kont effiċenti u b'talent kbir li rnexxilek tkun kemm jibes kif ukoll flessibbli fl-istess waqt. U anka issa li um, u anka permezz tal-kollaboraturi tiegħek inti għamilt ħidma ta' importanti f'dawn aħħar sentej jew tlet snin bħal kollegi kollha tal-istess eh, pajjiż tiegħek inti kont eżempju ċar ta' dinjità ta' ċittadini Gregi b'mod partikolari fi żmien fejn l-aħbarijiet illi waslulna minn min pajjiżek ma forsi nessewna anzi mill-fatt illi il-Greċa kienet pajjiż importanti Eh, pajjiż li għandu wirt patrimonju, wirt storiku tassew importanti. Għal darboħra, grazzi u l-isbaħ xewqat għal ħidma tiegħek fil-ġejjeni. M'għandix dubju illi eh, triq qudiemek hija għada u tibqa' twila ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal għal ringrazzjament eh, li saru minn ħatijak għal Greċa. Grazzi ħafna għandu Sur Boċtinaru. Sur Diamanduros, jiena nistanejt illi illum huwa moment partikolari ħafna. Bla dubju inti m'għandek bżonn l-ebda iktar tifħir għaliex il-bandat tiegħek huwa u l-kariga tiegħek hija waħda mill-iktar għoljien u jien l-istess bħal eh, kollegi distinti tiegħi ħanejlek illi internexxilek mhux biss toħloq mandat ta' ombudsman eċċellenti iżda ġibt innovazzjoni għal żvilupp fil-futur. Mhux biss għall ombudsman iżda anka għal dik li hija relazzjoni bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet in ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena nista' biss nesprimi il-ferħ u l-gratitudini tiegħi li kelli l-opportunità li naħdem miegħek bħala membru tal-Kumitat Peti. U għal darbohra nishtiq nirringrazzjak għall impenn u għal fatt illi servejt għal il-prinċipju tal-governanza tajba. Inti għamilt kollox li stajt sabiex niksbu governanza tajba, amministrazzjoni tajba. U eh, dan huwa fil-fatt suġġett prinċipali sa biex aħna niksbu fiduċa fajnejn iċ-ċittadini tagħna. Dan huwa l-mod kif għandna nippreparaw it-triq, nħejju triq għall istituzzjonijiet għal ġejjieni din nirringrazzjak għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna aħna bħala Komitat Peti. Aħna mhux biss kellna relazzjoni eċċellenti, iżda anke r-riżultati tagħna kienu tassew pożittivi. U dan permettilna illi niksbu il-fiduċa fl-istituzzjonijiet tagħna u ċ-ċittadini eh, tal-Ewropa illi qabel kienu juru inqas fiduċa u inqas kredibilta issa żdiedet il-fiduċa tagħhom fina. Nixtieq nirringrazzjak ukoll għal mod kif int kont dejjem imparzjali u għal kif irnexxielek issib il-kuraġġ sabiex tiddiskuti kwistjonijiet relatati ma' stati membri kbar jew żgħar. U għal kif irnexxielek titratta kwistjonijiet sensittivi. Irnexxielek toħloq uh, pożizzjoni li nittamaw li tkun preservata mis suċessuri tiegħek. Għal boħra nirringrazzjak għall imparzjalità u tiegħek u nemmen illi bħala pro-Ewropew, bħala ħabib tal-Greċa, jiena nista eh, nesprim il-gratitudini lilek u l-pajis natif tijak, l-Greċa, għal fatt li offrejtulna eżempju eċċellenti fi żmien ta' diffikultà. Grazzi ħafna l sur Poxtinaru. U issa naddi il-kelma mill-ġdid għas-sur Diamanduros. E, skużawni, hemm kellim ieħor? Is-sur e, Boulon. Grazzi ħafna, Signor President, e, tabbiċ maħok ser nżomm fil-qosor wara dan il-klim kbir ta' tifħir jiena ma nistax ma nżidx il-komment personali tiegħi billi ngħid li naqbel kompletament mal-kollegi tiegħi dwar il-ħidma eċċellenti li s-Sur Diamanduros għamel. Nixtieq eh, nitkellem dwar punt però illi tqajjem minn kollega tiegħi dwar dik illi hija l-opinjoni tiegħek dwar il-futur. Kif nistgħu ntejbu dan ir-rwol fil-futur? Pereżempju fl-Istati Membri jeżistu ombudsman illi però għandhom kompetenzi kompletament differenti. Forsi forsi l-Ombudsman Ewropew jista' jiżviluppa uħut minn dawn is-setat forsi dan jista' jkollu impatt pożittiv eh, fuq dak li huwa rwol tal-Ombudsman. Mbagħad kif nistgħu ntejbu il eh, dan il-retikolat ta' Ombudsman u fl-istess waqt nkunu forsi nistgħu nirrispondu nirrispondu mistoqsija tal-kollega tiegħi li qal illi l-iktar, it-tini l-iktar pajjiżi li jippreżenta il-menti huwa l-Ġermanja, wieħed jissorprendi ruħu li ma kienx eh, l-Italja t-tini l-iktar pajjiż għaliex fil-fatt dan huwa pajjiż li m'għandux ombudsman nazzjonali. Għalhekk kif nistgħu eh, namlu, kif nistgħu ntejbu dawn l-istituzzjonijiet biex ntejbu anke l-ħidma tal-Ombudsman Ewropew. mbagħad l-aħħar mistoqsija. Ninsabu fis-sena dedikata għaċ-ċittadinanza u ċittadini u fl-istess waqt qed jiżdied l-euroxettiċiżmu X'nistgħu nagħmlu biex ntaffu dan il-fenomenu fl-2013 illi hija sena eh, qabel l-elezzjonijiet tal-deputati tal-Parlament Ewropew. Intem billi nirringrazzjak għal darboħra għal ħidma kollha tiegħek u jekk xi darba tirċievi petizzjoni dwar dan kollu nkunu aħna li nkunu qed nittrattaw dan is-suġġett. If you see me hesitating, it's first of all that I am very... Mela, jekk qed tarawni li jisnet inżom lura ma nafx naqbad ngħid huwa minħabba li vera missejtu l-qalb bil-klim tagħkom. Grazzi tal motta kif intom faħħartuni, grazzi tal-appoġġ tagħkom u tal-klim ta' tifħir li intom qed tufuqi. Nittama illi minħabba li għaw ħafna daw forsi mux għattaraw li wicċi ħmar minħabba li ġeltuni kważi nisti. Għan wieġeb il-mistoqsijiet, ftit mill-mistoqsijiet bl-Inglis un bat għan wieġeb xifti oħrajn bil grik u bil-Franċis. Minħabba li ma tantx kelli daqsek ħin għad dispozizjoni tiegħi għan iprova niġbor il-mistoqsijiet kollha u għan itlob skuża lil dawk illi fil-fatt ma nistax nwiġibhom iżda ħan segwi l-istruzzjoni tal-Presidenta. Issa dwar il-mistoqsija ta' Snjura Awken. Jiena nixtieq ngħid illi jiena vera nittama illi id-deċiżjoni tal-Aġenzija tal-Mediċija li taċċetta rekomendazzjoni tiegħi u tagħmel disponibilità ta' kulħadd l-informazzjoni kritika ta' Eh, dak li jinsab fi clinical trials dina naturalment jina ħanibqa niprofa nagħmilha iżda kif tafu l-ombudsman m'għandux il-permess imħabba l-istatut tiegħu li jieħu pożizzjoni fuq sentenzi li toħroġ bihom il-qorti ġifiri jiena ma nistax nieħu din il-pożizzjoni u eh, kif qedtilkom xorta waħda ħana ħanamlu dawn miżuri temporani sadattant ħabbal ma nafux eżattament xa il deċiżjoni ħarija tal-qorti tama li tistgħu tifmuni fuq din kwistjoni partikolari. Jiena wkoll nixtieq eh, ngħid illi aħna naqblu ma tħassib illi intom għattunna illi għandkom ġifiri il-kwistjoni importanti ta' kif aħna nistgħu insolvu il-problema tal-konflitt tal-interess dawn il-problemi ta' konflitt ta' interess huma importanti ħafna u jiena jekk nista' nuża dan il-kunċett Ġermaniż li huwa tajjeb ħafna u xiraq dan il-kuntest Zeitgeist. Din hija parti mit-Zeitgeist li aħna għandna bħalissa din il-kwistjoni tal-konflitt tal-interess u aħna dejjem approvajna noqogħdu attenti u ħankomplu nippruvaw noqogħdu attenti ħalli nevitaw il-konflitt ta' interess kemm jista' jkun u aħna nafu li l-konflitt ta' interess dejjem jfisser xi ħaġa importanti ħafna. Per eżempju, l-OECD ħadet pożizzjoni ġifiri għalet li hemm tliet tipi differenti ta' konflitt ta' interess. Konflitt ta' interess reali, dak potenzjali u dak li jidher li huwa konflitt ta' interess. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għal nies li jaħdmu fiċ-ċivil pubbliku jaħdmu fiċ ċivili ġifieri fis-servizzi pubbliċi kif ukoll um, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri sabiex inti tkun f'pożizzjoni li nippruvaw nevitaw il-konflitt ta' interess aħna rridu nevitaw nagħtu l-impressjoni li għandna konflitt ta' interess. U din hija xi ħaġa importanti ħafna, sfida importanti għal dawk kollha illi qegħdin jassumu responsabilità tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew minħabba li l-Ombudsman Ewropew minħabba l-istatut li intom votajtu għalih għandu jkun imparzjali u indipendenti u għandu jagħti din id-dera, għandu jkollu din id-dera fajnejn kulħadd li huwa imparzjali u indipendenti. Issa dwar eh, l-artiklu 98 iva jiena nifhem illi dan l-ombudsman jixtieq illi din il-liġi fuq il-proċedura amministrattiva tkun adottata mill-iktar fis. Ma nafx jekk jiena bħalissa nistax ngħid li għandna kondizzjonijiet illi jistgħu jiffaċilitaw li aħna nimxu f'din id-direzzjoni, però nittama illi ħajkun hemm sforz ieħor sabiex aħna mingħata tal-Parlament nimxu f'din id-direzzjoni. Tajjeb, ma lissa ħanitkellem bil-Grek, jina nixtri ringrazzja lill-kollegi l-suħuntis kif ukoll lill sinjor President tal-klim eh, sbieħ ħafna u tal-tifħir li tajtuni fuq ix-xogħol li jien għamilt. Grazzi anka lill-kollegi l-oħrajn li verament eh, faħruni. Ah, il-ħuti fajnti għandek raġun l-menti ta' dawk l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma minħabba li aħna qegħdin naraw illi hemm din il- dawn il-proċeduri rridu jkunu segwitu nittama li s-successur tiegħi u koll jista' jkompli bix-xogħol tiegħi u anka aħna smajna dwar kif għanda tkun relazzjoni bejn il-Kumitat tal Petizzjoni tu l-Ombudsman din xi ħaġa importanti li analizzaw u nixtieq ukoll nipprova nwieġeb mistoqsijiet tagħkom. L-istatistiċi jistgħu juru Eh, stampa differenti. 36% fil-fatt rajna illi kienem dawn l inventi zdaħna rajna illi kienem daċxej ta' tnaqis u dan kien tnaqis illi dan il-komitat ċerta waħda kellu il-problemi tiegħu aħna nafu illi dawn huma talbiet li jimur l mill-kompetenzi tagħna ġifiri dan jista' naħseb jirrepreżenta żvilupp pożittiv. L-informazzjoni tista' tsibuha wkoll fuq is-sit tal-internet, ġifieri hemm ħafna eluf ta' nies li resqu l-imman tagħhom fejn kien suppost u mbagħad aħna mixxejna talbiet hekk kif kien hemm bżonn jekk it-talba ma kienx eh, ma konniex stajna nkopru bil kompetenzi tagħna, jiena naħseb illi aħna rridu naqblu wkoll ma dak li l-Kumitat tal-Petizzjoni dejjem xta' issa ngħaddu sabiex inkompli bl-Ingliż. Sabiex inkun eh, ġentilina nixtieq li nwieġeb lis-sur eh, Golombad bil-Franċiż. Jiena nixtieq nirringrazzja l sur Jar, is-sur Ramon u s-sur Martinez, il-ħabib tiegħi Martinez, illi il-koll tkellimtu minn qalbkom, faħartuni ħafna, u anke l-sur Bastinara jiena verament napprezza il-kelma, il-klim tagħkom u anke grazzi l-sur Martinez ta' tifħir mhux bisli li li l lill-pajjiżi. U naħseb li xi ħaġa verament importanti li wieħed japprezza il-livell ta' dinjità fuq dan il U Naħseb li nistenqef fuq dan il-punt. Issa, Nixtieq nindirizza dak li ntqal Missur Ramon, nixtieq nipprova nwieġeb dawn l-mistoqsijiet li tisaqsejt nuru tal-menti li ġejjin minn Spanja u mill-Ġermanja u għalfejn u r-rakkomandazzjonijiet dwar is-setat tal-Ombudsman. Jien ma naħsibx illi hemm tweġiba faċli sabiex nwieġba għalfejn hemm ħafna l-menti minnaħat Spanja, iżda nista' ngħidlek żewġ affarijiet. L-ewwel nett inti għandek 16 l-Awtorità Awtonomija Mbagħad għandek ukoll il-livell nazzjonali għandek ħafna u ħafna strumenti legali differenti li jistgħu jippermettu l fuq eh, iktar mill-livell wieħed, ġifir fuq livell reġjonali kif ukoll fuq livell nazzjonali, iċ-ċittadini jistgħu jkunu jafu iktar fuq din il-possibilità li jresqu il-ment lill-ombudsman. ġifiri apparti mek, għandna fuq li kien hemm ħafna eh, eh, sorsi ta' informazzjoni għaċ-ċittadini Spanjoli illi wkoll kienet bħala riżultat ta' wara d-dittatorjat ta' Franco minħabba li ċittadini kienu vera sensittivi issa għad-drittijiet tagħhom għal din raġuni ilhom jippruvaw jigwadanjaw minn daw id-drittijiet għal dawn l-aħħar 20 sena. M'għandix rakkomandazzjonijiet partikolari dwar is-setat tal-Ombudsman, jiena naħseb li dan il-Parlament tal l-Ombudsman dak kollu li għandu bżonn sabiex jagħmel xogħol sew naħseb l-aħjar l-aħħar ħaġa li aħna jkollna bżonn huwa li nippruvaw nintervjenu qudiem il-qrati f'daw il-każijiet iżda naturalment imbagħad ikun f'idejn il-qrati li għandhom jiddeċiedu u l-qrati għandhom jagħtu l-aħħar permess saħħar. Ġifieri nittama li aħna nkunu nistgħu eh, mbagħad nagħtu dan il-permess mill-iktar fis possibbli iżda jiena nixtieq koll ngħid grazzi lilkom ilkoll f'dan il-kumitat għall appoġġ kollu li intom offrejtu lill-Ombudsman f'dan aħħar snin. Mela, Sur Bulon issa ħanwiġeb lilek. Jiena nixtieq ningrazzja lilek ukoll tal-klim illi jintijet dwar is servizz illi aħna nofru minna tal-ombudsman. U grazzi wkoll ta' dak illi jintijet dwar it-ħaddin tal-prinċipju tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni ċittadini. U jekk naħseb fuq l-istituzzjonijiet, jena nista' naħseb ukoll fuq l-istituzzjoni tiegħi flimkien mal-kollegi. U jista' jkun hemm problemi legali meta nħolo l-ombudsman, deċiżjoni kienet ittieħdet sabiex nippruvaw nitbedu minn proposta l li kienet tagħtu uffiċċju tal-Ombudsman fl-Istati Membri. U aħna deċidejna li nsegwu l-programm ta' Danimarka illi fil-fatt kien ħajati il- kompetenza tal-Ombudsman fuq livell Ewropew jiena ma nistax nintervjeni fuq livell nazzjonali. Għalhekk użajt in-network, għalhekk nikkopera ħafna mal-kollegi tiegħi fuq il-livell lokali u nazzjonali, ħalli bekk aħna nkun nistgħu nippromovu dawn is-sistemi fuq il-livell ta' stati membri. U veru wkoll illi żewġ pajjiżi eh, m'għandhomx ombudsman, imma il ġermanja edha tinsisti l-fat li jeżistu il-Kumitati tal-Petizzjonijiet huma xi ħaġa li hija tajba daqskemm li kieku huma kellhom ombudsman fuq livell nazzjonali, ġifieri ma jarawx il-ħtieġa jaraw li teżisti għall u teżisti wkoll għall-Forzi Armati iżda mhux fuq livell nazzjonali. Issa, jiena nista' ngħidilkom ukoll li dan l-aħħar Issa dwar l-Italja kien dur eh, sabiex nitkellem fuq l-Italja, jiena dan l-aħħar kont mort kważi xi għaxar darbit ħalli nipprova nċaqlaq daqsxejn l-affarijiet, nipprova nħeġġeġ lill-gvern sabiex jieħu azzjoni. Kien hemm ħafna sforzi li saru nittama lill l-gvern il-ġdid ikun jista' jieħu azzjoni. Jiena nsab pjuttost ottimist u naħseb li qabel ma nitlaq qabel it-30 ta' Settembru ħan nipprova nippromovi jiena soluzzjoni bħal din ma qed niddiskrivilkom issa għall-Italja. Apparti minn hekk jiena naqbel magħkom dwar tħassib li intom tkellimtu miegħi dwarhom, ġifieri l problemi li aħna qegħdin nafaċċaw. L-Ewroxettiċiżmu li dejjem qiegħed jiżdied. Din hija sfida importanti mhux għalina biss iżda anke l-Ombudsman aħna rridu ntejbu l-drittijiet ta' ċittadini, l-messaġġ rridu wasluh Iżda, naturalment, jiena ħanibqa nappoġġawkom sal-aħħar ġurnata li ħajkolli ta' ħidma. Grazzi għal darboħra, grazzi għal dakollu li għamiltu għalija, grazzi tal-appoġġ tagħkom u grazzi kbira għal dan il-klim sabiħ ta' tifħir li intom preżentajtuli li l-lum. Verament, kien unur kbira lija li naħdem ma'kom nittama nkun nista' naħdem ma' dan il-kumitat bħala ċittadin privat jekk intom tkun tixtiequ li jiena nagħmel dan. Kitzafna.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 Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. We continue. Uh, Tajjeb mela nixtieq li issa inkomplu jekk tippermettu li fl-aħħar ta' settembru li għadna li l-istituzzjoni kollha koperti mir-rapport tas Sur Sala Frankos huma mistiedna li jkunu preżenti u li kommentaw dwar parteċipazzjoni fl-amministrazzjoni u l-iskadenza sabiex intom tres u l-emendi għad kont li t-għuġin ta' ġunju. Mbatt nivotaw. Jekk joġbok, Sur President, nixtieq illi ngħaddu sa għal-punt 14, ġifieri sabiex inti eh, prezenta il-punt tiegħek. Grazzi ħafna, Sur eh, Signora President, jiena kuntent ħafna li nista' nibda jiena billi nippreżenta l sa opinjoni tiegħi u jiena nixtieq infakkar il-kollegi li aħna wek qegħdin nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-post tas-sedi tal-Parlament Ewropew. Jina l-kollega din konsidraw noħorġu rapport dwar din kwistjoni u aħna ħan noħorġu rapport dwar dan. L-kollegi jistaw jisibu fil-portafoll u l-opinjoni, rabbozz ta' opinjoni minna ħatana, suġġerimenti u maftit ikolli ngħid iżda huma suġġerimenti preċiżi u tajbinu naħseb li żgur dan jista' iħeġġeġ il-kollegi sabiex jresqu xi emendi min-naħa tagħhom. Iżda sabiex nġbor punti ewlenin jiena nixtieq ngħid illi nilqa il-fat li l-Kumitat fuq il-Kwistjonijiet Kostituzzjonali qiegħed ifassar rapport dwar din il-kwistjoni. Ma importax imdorri jena għal nista' nitkellem li leħni sabiex eh, tisimgħu iktar lili milli lilhom iżda nittama ma jkollix għalfejn li leħni. Mela aħna nafu li qed jitfassal ukoll rapport U aħna wkoll rridu nagħtu l-kontribut tagħna minħabba li waslu petizzjonijiet f'dan il-kumitat fuq il-kwistjoni illi il-Parlament għandu żewġ sedi f'żewġ postijiet differenti u jiena nissuġġerixxi li aħna rridu naqblu li nkunu iktar effettivi nirrispettaw iktar l-ambjent u iktar eh, tajjeb għal livell ekonomiku li aħna jkollna seda waħda biss Iżda jiena nixtieq ukoll li din it-tranzizzjoni, din il-migrazzjoni bejn Brussell u Strasburgu ta' kull xar qed issir isa simbolu ta' l-assurditajiet tal-mod ta' kif aħna naħdmu. Ma sibx din qed tamrilna tajjeb qed nidru eh, vera koroħ fejn in-nies, issa rridu wkoll nirrispettaw ir-raġuni oriġinali tal-fatt għalfejn intażlu żewġ sedi u aħna nafu x'nu ma tiġijiet ta' trattat bħalissa u illi daw jitolbuna li aħna inkomplu b'dan l-arranġament illi jaħdem żewġ sedja għall Parlament Ewropew u fil-fatt jekk niftakar sew hemm sedi oħra li qed tistaħbal Lussemburg iżda m'hemmx fejn qogħdu nikkumplikaw l-affarijiet u messu nsemmu dan l-affarijiet ukoll. Din it-tielet sede, aħna qegħdin nappellaw lill-Parlament Ewropew sabiex jorganizza dibattitu joħroġ bl-opinjoni e, tiegħu ġenerali fuq dan l-arranġament jekk għandu xi kompli jew le u nissuġġerixxi li jekk ikun hemm maġġoranza biżejjed il-Parlament irrit jipproponi ċertu bidliet fit-trattat fl-artiklu 48. Iżda jiena naħseb li fil-fatt dak li qed jgħid is-sur Bastinaru dan l-arranġament huwa kopert mit-trattat iżda aħna nafu mill-esperjenza tagħna l-trattat jista' jinbidel, forsi nistgħu ngħidu li jgħinna issa nbidlu trattat, però dan ma jistax iwaqqafna milli aħna Eh, imbidlu trattat jekk hemm bżonn li aħna jkollna bidla fil-prattika dak kollox li kelli ngħid Sinjor President dak kien l appoġġ tal-opinjoni tiegħi u qed nistenna bil-ħarqa nisma' kummenti tal-kollegi u qed nieħu gost illi il-punt numru 13 għandu kemm wasal fil-kamra. Grazzi ħafna mela sa 30 ta' Mejju intom tistgħu tresqu l-emendi. Grazzi ħafna lilek Sur Chichester. Issa l Sir Macmillan Scott. Aħna ħan diskutu l-abbozz stal rapport ta' Sir Chichester issa jow? Sir Njura President, jek niftakar sew u nittama illi niftakar sew. Matul il laqgħa tal-koordinaturi, aħna konna edna diskutejna li il-rapport ta' opinjoni dwar is-seda waħda tista' titfassal biss wara l-afko, wara li l-afko l-Kumitat Afko jkun ħejja il-report tiegħu fuq il-fatt li l-Parlament Ewropew kollu seda wieħed. Nixtieq nekseb biex terġa' tħares li minuti dik il-laqa minħabba li aħna llum qegħdin jgħiduna illi fuq il-livell istituzzjonali l-afko għadhom ma temmewx ir-rapport tagħhom għadhom ppreżentawx, jiġifieri aħna x'qed diskutu. Minħabba illi il-post fejn l-ewwel ħajkun diskuss dan is-suġġett huwa fil-kumitat tafko. Aħna nistgħu nkunu qabel l-afko nistgħu nieħdu eh, ir-rwol tal-afko jew le. Jiena ma nixtieqx illi fil-fatt noffendi lill kollegi iżda Il-rapport tal-opinjoni fuq din is-sede waħda kienet proposta illum u naħseb li ma tagħmilx sens raġuni sempliċi li jekk aħna ħadna deċiżjoni fil-qata tal-koordinaturi u u għafidejn l-laqa tal-koordinaturi li jiddeċidu fuq l-agenda tal-komitat. U għaparti minnek, infakkarkom li aħna istabilixxejna x'nu ma l kondizjoniet li għafko ħaj jiprezentaw il-rapport u ma l-ewel un bat aħna nkun nistaw nkomplu bitħejja tal-opinjoni tagħna u l-mistoqsija tiegħi di għalfejn aħna għamilna bil-kontra. Għalfejn għamilna hekk minħabba li naf li mal id-deċiżjoni tittieħed u mbagħad id-deċiżjonijiet għandhom ikunu rispettati ningrazzjak. Monsieur Boulin, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Euh, moi... Grazie, President. Jena ta' bilħaq nishtiq nappoġġa dak li għadu kem għal sur Boċtinaru naqbel miegħu 100%. Nishtiq ukoll nfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja għamlet ħaddet sentenza, ħarġet sentenza din is-sena fil-fatt Ma nafx eżattament għal sur Schulz fuq din il-kwistjoni, imma fuq din il-bażi tas-sentenza mill-Qorta ta' Ġustizzja l-idea kienet li din il-kwistjoni ma tiġix indirizzata aktar fuq l agenda u kwalinkwa affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-bidla tas-sede ma jitqisux aktar. Għalhekk nixtieq nisħaq illi dan il-punt ġenerali għandu x'jaqsam interpretazzjoni ħażina tal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal leġizlazzjoni in ġenerali. Aħna mhux qegħdin hawn biex nagħmlu bsaten ferroti lill leġizlazzjoni u l-trattati, aħna rwol tagħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet huwa differenti fih dan il-Parlament Ewropew. U għalhekk fuq nivell aktar ġenerali jekk dan ir-rapport jibqaddej aħna ħarresqu emendi li fir-rigward dak li semmejt. U aħna kontra dan it-tip ta' rapport. Grazzi. Ο Scott, Σκοτ, Macmillan Scott. Σκοτ. Macmillan Scott. Nik joġbok. Grazzi, Signora President, fil-qosor. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet naħseb ġustament fassal opinjoni u jina nirreferi għal rapport sostanzjali fil-fatt. Il-Kumitat Afko, il-Biraħ, tal-Affarijiet Kostituzzjonali, ħa perspettiva wiesa tal-sede tal-istituzzjonijiet Ewropej u foka fuq tagħna, naturalment. Skużawni, ma ċevejċ il-messaġġ li dan il-punt ser jintem. Kont qiegħed propju nattendi l-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali biex nisma' l-opinjoni tagħhom. Nixtieq nieħdu l-opportunità biex niċċara xi punti. L-ewwel nettem problema kbira fil rigward dan is-suġġett u kif għan indirizzaw. Pala membru tal-Buro tal-Parlament Ewropew jiena ħatnota nota tal-fatt li kien hemm talba wara l-oħra fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament biex ukoll hemm fatti u ċifri bir-reqqa fuq is-sedi tal-Parlament Ewropew. Is-sede fil-Strasburgu, l-bażi hawnhekk fi Brussell u ovvjament Lussemburgu. Xejn qatt ma ġie prodott li kien ċar u korrett. Jiddispjaċini ngħid, ta' tħammir il-wiċċ, imma hemm inkonsistenzi, noqqas ta' ċertezza, korrettezza u dan iwassal konfużjoni u dubji. U għalhekk nissuġġerixxi li l-abbozz ta' opinjoni li joħroġ minn dan il-kumitat l-ewwel nett għandu jżid il-talba li l-amministrazzjoni issa tittati ċifri korretti fuq l-aspetti finanzjarji, ambjentali u tal-ħidma tal-, -ħidma, tal tlet postijiet ta' xogħol tagħna. Mhux segret għalikom li jiena nħoss li dan huwa punt anokronistiku, nħoss li eh, dan huwa punt importanti ma nisħaq li fuq numru ta' riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew reċentement kien hemm maġġoranza konsistenta konsistenti lejn eh, l-seda waħda fit-28 ottubru 78% maġġoranza wiesa anke fil- termini kostituzzjonali fil-Ġermanja u minħabba taħt it-Trattat ta' Lisbona bis-serjetà kollha ma nistgħux naħdmu f'żewġ postijiet f'daqqa. U għalhekk resaqna din il-petizzjoni għal sede waħda. Jiena attendejt laqgħa mal-Kummissarju Sefkovic biex nindirizzaw dil kwistjoni tal-ICI u ridna nkunu nafu li petizzjoni bħal din tistax tiġi organizzata bħala ECI u f'diskussjoni miegħu komissarju qal li bis-servizzi legali qalulu li dan mhux possibbli. Ma stax stressa mistoqsija dwar is-sedi tal-Parlament Ewropew minħabba li kwistjoni ta' trattat. U staqsejtu għala. Ek, għala taħt l-artiklu 48 issa l-Parlament Ewropew għandu ta' ġodda u ma tistax tissuġġerixxi pereżempju bidla fit-trattati għal sede huwa qal li stat membru wieħed mill-bidunet ċaħat din il-possibilità. Memx għalfej ndur mal-lowza tistaw tobsru li mewda dan l-istat membru għalli met nereferi li waqqaf li CI. Mbagħad it-tieni punt meta tlabna li l Barometru jikkonsidra mistoqsija għal seda waħda tal-Parlament Ewropew intqanninna darba wara l-oħra mill-Amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew le għax din hija kwistjoni ta' trattati u għalhekk kien hemm din l-oppożizzjoni. Nifhem li il-Kumitat Afko ħaj jiftaħ din il-kwistjoni għal skrutinju u aħna rridu ċifri korretti mill-amministrazzjoni fuq l-ispejjeż ta' dawn it-tlet postijiet ta' xogħol tagħna. Grazzi ħafna. Just briefly I was Signora Hawken, fil-qosor jiena ħadsem fismiħ il-biraħ u kont qed nisma x'qed jintqal u nixtieq ngħid li kien hemm kontribut importanti li saru. Nisur Bolan, it-trattati ma sarux minn Alla, aħna l-leġislaturi u bħalma tafu l-leġislaturi jistgħu ibidlu l-affarijiet nanna bżonn il-gvernijiet nafu dan imma nistgħu nresqu kwistjonijiet għal bidla ta' trattati u għanna dritt għal dan għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li jresqu l-petizzjonijiet u hija petizzjoni reali li ngħidu li dan mhux laqwa emmi li għanna nieħdu biex nkomplu x-xogħol tagħna u fuq ir-raġuni għala din tinsab fit-trattat. Danimarka għandha parti meħtija u għalhekk ħanajdilkom Niskużani, niskuża ruħi ma'kom li qed erdan ma'kom imma kien hemm arranġament prattiku meta kien hemm assembleja fis-sebgħinijiet imbagħad kompla dan il-ftehim imma mbagħad kellna parlament reali li huwa qrib il-setat istituzzjonali kollha. Dan dejjem hekk fid-dinji kollha. Mhix se tagħmelha f'belt eh, fejn tmur għal vaganzi, imma qrib is-setat istituzzjonali kemm f'Arsil, kemm f'Ċile, kemm għandek il-Parlament ta' Santiago u l-Parlament ta' Ċile ta' Ċili ma jistax eh, jippreżenta parlament dajjef li jkun jġib miegħu ħafna spejjeż. Imma anke trattat ta' Maastricht kien hemm referendum fl 1992 u kien hemm le diskret għat-trattat nafu ġrajja storika kollha kif inhi u Franza mbagħad xamlu. Qalu li ħajamlu eh, eh, referendum u Mitterrand li għamel qasħiħ fuq din u minn dak iż-żmien law iva Franza kważi kien hemm eh, riżultat diskret daqs kien hemm fid-Danimarka u dan kien xokk kbir. U mbagħad Mitterrand mar f'Edinburgu u donna kienet isa kwistjoni l-Iskozja biss li tħammar wiċ l-Skozja biss l-ġir li għetniħdu għawnek. Imma kien bidla u għemmek ġara. Franza eh, insistit biex serraħ ras il-votanti li kunem min tal-inqas 12 il-seduta plenarja fil-trattat. Trattat ta' Amsterdam naħseb fit-98 tajt il-kellima. U għalek dan din kienet biss manuvra politika fit 92 u design u fit 93 u design u għalhekk tinsab fit-trattat illum u għalhekk għandna nkunu iktar maturi eh, nerfaw responsabiltajiet tagħna u nħarsu l-affarijiet lej kif huma realment u kif imxew fl-istorja, grazzi. Grazzi. Għanżon fil-qosor, jien koll. Il-President interrompi titlob li kellim biex ikun kemm jista' jkun konċis. Iva jek permetti li President kull ma xtaqt ngħid huwa l-ewwel wara dak li ntqal speċjalment minn Edward huwa qal li din hija problema esklusivament Franċiża. It-tieni nett jiena nixtieq niċċara din l-ħrafa li dal-mit li jisu eh, Franza tamela pożizzjoni għas sede wahdanija. Skont trattati aħna għanna sede waħda bħala trattati u għalek mhux korrett għanset għarra dak li jkun li tiġbar il-firem u titlob sede waħda skont trattati. Trattati ma jajdu xek jirreferu biss sede waħda U għalhekk dak li għandkom bżonn tagħmlu huwa li jkollkom il-kuraġġ li tiġbru firem għal mozzjoni li titlob li l-Parlament jitlaq minn Strasburgu. Uħut minna rridu li l-Parlament jibqa fi Strasburgu imma minn tal-inqas għanna l-kuraġġ li ngħidu li skont trattati hemm sede waħda biss. U aħna mhux qegħdin resqu xi pretenzjonijiet folots l-aħħar punt Nixtieq ngħid li dan huwa dibattitu li feġ darba wara l-oħra, imma nfakkar li s-Sur Macmillan Scott mod partikolari il-President tal-Parlament x'qal darba wara l-oħra. Jiġifieri li fil-Kunsill mhix opinjoni tal-Franċiżi biss Memx maġġoranza tal-pajizi, memx maġġoranza tal-gvernijiet fil-Kunsill, probabilment hija minoranza zaħira li verament hija favur li l parlament ma jibqax preżenti fi Strasburgu. Dawn huma tliet punti ta' kjarifika li xtaqt nagħmel biex jiddaħlu fil-minuti. L-ewwel nett diġà għandna seda waħda. It-tieni net mhix kwistjoni esklusiva Franċiża taffetwa lil kulħadd u t-tielet nett hemm m'hemm l-ebda maġġoranza fil-Kunsill fuq dan is-suġġett. Mhix kwistjoni li għandha x'taqsam ma' xi gvern jew tnejn, imma m'hemmx maġġoranza li tappoġġa li l-Parlament jitlaq minn Strasburgu. Ja, danke schön. Grazie President. Signora Vertman, grazzi staqt nagħmel ftit kummenti dwar din id-diskussjoni. Mhix kwistjoni ta' trattati, il-koll li dun nirrispettaw it-trattati danna fuq. Li qed nitkellmu dwaru hawnhekk huwa li niżguraw li ovvjament niksbu maġġoranza fil-Parlament u nafu l-koll li jiena favur seda waħda, tkun fej tkun. L-importanti li nifrankaw il-flus. U għalhekk nixtieq nappoġġa din il-proposta li aħna namlu talba għall ispejjeż reali x'inhuma qed nonfqu ħafna flejjes żejjed għaċ-ċittadini tagħna Eh, dejjaq dak li jkunu fi żmien ta' kriżi finanzjarja rridu nkunu ċari dwar x'irridu nagħmlu bil-flejjes pubbliċi u kif irridu nofquhom. Għalhekk jiena naħseb li dak li għandna bżonn huwa inkjesta reali ta' x'inhuma l-ispejjeż kurrenti. X'inhuma verament. U jiena konvinta li nistgħu insibu biżejjed diplomazija u biżejjed sens komun u argumenti biex nipperswadu lil Franza juru ftit flessibilità ma jibqawx websu rashom u naslu lejn soluzzjoni. Jekk ħanibqgħu għaddejjin b'din l-kwistjoni kollha ta' vjaġġar bla sens li qed nagħmlu minn post tal ieħor iċ-ċittadini mhux ser Il-President. Din hija kwistjoni li la magħna l-bosta snin. Ovvjament ċertu deputati eh, tajjom li t-toqt vjaġġa minn posta liħor darba wara l-oħra, xar wara liħor, imma għanna il dokumenti u d-dimna u rridu resqu l-emendi skont dan id-dokument. Dan huwa r għaltana tagħna u hekk għandna nagħmlu. Oh, we don't have time. We do not have. M'għandniex biżejjed ħin. Tista' tressaq il-punti tiegħek personalment u livell bilaterali? Bil-permess tiegħek ngħid li l-votazzjoni 23 ta' Ottubru sena li għaddiet kienet 78% maġġoranza kbira tal-gruppi politiċi u l-istati membri kollha li fl u Franza. Biex bekk is-sede ta' Strasburgu eh, timbidel, titneħħa. Dik kienet il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew mal maġġoranza tal-gruppi politiċi ħanqassama. Il-President, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Signora President, jaqbillek tagħmel il-ħin għax jiena ħan interrompi, jiddispjaċini, jiena bħala rapporter għandi dritt li nagħti tweġiba. Jiddispjaċini ma kelli ninsisti hawnhekk kollega għajmu punt importanti li għandhom bżon tweġiba minn għandi bħala rapporter għal komitat U għalhekk l-ewwel nett, is-Sur naru. Għajjem punt ta' proċedura, jiddispjaċini mhux qiegħed hawn, imma huwa għajjem punt ta' proċedura għala terres u din l-opinjoni qabel il-kumitat jgħid il-kellim qafet eh, qabel ma ħareġ l-opinjoni. Aħna qed nistennew l-opinjonijiet responsabbli u aħna rridu namlu x-xogħol tagħna flimkienu noħorġu nħejju dan rapport. Sibt li kienet ovvja di għalhekk qed nagħmlu dan ix-xogħol fuq il-petizzjoni u aħna l-kumitat tal-petizzjonijiet wara kollox. Dak l-ewwel punt. Is-Sur Bulon qal qalet nagħmlu xi ħaġa li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja diġà ħadda deċiżjoni fuqha. Kif niftakar mill-aħħar deċiżjoni tal-ICJ fuq dan, u ħarġu mhux deċiżjoni waħda fuq dan, sfidaw il-bażi tal-proposta tal-Parlament Ewropew biex ibiddel il-kalendarju tiegħu. Ma sfidawx id-dritt li l-Parlament Ewropew jagħti s-suġġerimenti tiegħu, qalu li l-proposta tal-Parlament Ewropew dak iż-żmien ma kienx konformità mal-struttura normali tas-soltu tal-laqgħa tal-Parlament Ewropew. U għalhekk nissuġġerixxi li dan il-punt inqajmu f'kumitat ieħor. Jiddispjaċini, imma jekk il-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja toħroġ sentenza ma naħsibx li l-Parlament Ewropew għandu jqod u ma jagħtix l-opinjoni tiegħu. It-tielet punt is-Sur Macmillan Scott. Nixtieq inħeġġu ressa emendi skont dak li suġġerixxa jappella għal ċifri u statistika biex jixħtu ftit dawl fuq din il-kwistjoni tkompli tqanqal dan id-dibattitu mhux se tbiddel il-kwistjoni ta' prinċipju imma tkun tajnuna. Fl-aħħar nixtieq nosserva li l-kollega tiegħi minn Spanja li qal li għandna seda waħda. Forsi għandu raġun, nistgħu ngħidu, imma nixtieq nikkommenta l-ironija li huwa jgħid dan hawnhekk fi Brussell. Dak kollu li nixtieq ngħid, nħares il-qoddim għal kollegi li jistgħu li jixtiequ jresqu xi emendi. Grazie President. Topoli pame πάμε στην επόμενη, di la στην ουσία paradido tim την Προεδρία στον κύριο Grazie. Naddu għal punt ta' qabel dan, kif skont l-agenda, issa l-punt numru 15 l-onorevoli Tugax. Muy bien, vamos a continuar entonces con el punto número 13 del... Meleja nkomplu b-xol tana, il-punt 13 fuq l-aġenda tagħna morru lura punt fil-fatt għaliex is-sur Macmillan Scott issa qiegħed magħna u nistgħu mmorru lura għal punt 13 tal-aġenda rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għal-2012. Jekk jogħġbok ir-rapporter. Grazzi ħafna, skużani li ma kontx hawn qabel spjegajt ruħi diġà marċevejx il-messaġġ u jiena kont prezenti f'kumitat ieħor nippreżenta l-abbozz ta' rapport annwali għal Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-2012 u nħarsu lejn sena ta' suċċess għal mamel il-predeċessur tiegħek bħala rapporter is-sur Chichester. Il-tawmin terribli marufin. Il-rapport jolqot punti fuq ix-xogħol li għadu għaddej fuq it-twaqqif tal-grupp ta' ħidma tal-liġi tal-Kosta ta' Spanja u l-awtoritajiet ta' ġestjoni fil-pajjiż. L-2012 rajna t-nedija tal-ICI u l-abbos ta' rapport jilqa il rwol ta' peti fl-organizzazzjoni ta' smieħ u inizjattivi bħal dawn. Drittijiet bażiċi huma parti mill-rapport, ovvjament, speċjalment id-drittijiet ta' nies b'diżabilità, drittijiet ta' tfal, drittijiet ta' proprjetà, drittijiet ta' moviment ħieles mingħajr diskriminazzjoni fuq l-ebda bażi, protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u l-privatezza, libertà tal-ġema u libertà għal aċċess ta' dokumenti u informazzjoni. Ir-rapport jappella l unjoni Ewropea tieħu azzjoni deċiżiva u tigarantixxi li jkun hemm rikonoxximent reċiproku mill-Istati membri għad-dokumenti. Wara l-żjara tagħna sejba tal-fatti f'Berlin, l-abbozta rapport jilqa l-konklużjonijiet tal-Kumitat imma jgħid li r-rapport għadu għaddej. Ir-rapport jilqa l-adozzjoni tas-sena 2013 bħala s-sena Ewropea ċittadin u nafu li l-ambjent huwa tema importanti tal-abbosta rapport u tħeġġeġ l-Kummissjoni s-saħħaħ il-qafas leġislattiv meta mqabbel mal-elementi fuq il ġestjoni tal-ilma, tal-iskart, ta' proġetti li kollu impatt fuq l-ambjent u s-saħħa pubblika. Il-Kumitat Peti huwa wieħed mill-punti ta' kuntatt tawlenin bejn il-Parlament u ċittadini u naħseb li jgħat importanza ewlenija li nippreżentaw ir-rapport tal-attivitajiet tagħna b'mod l-iktar li għamil sens possibbli. U għalhekk nappoġġa il-format ta' tip ta' manwal li toħroġ bħala pubblikazzjoni tal-attivitajiet tal-Komitat. Dan għandu jakkompanja il-rapport ħasra li dan ma nexxilniex namluħ ħas-sena 2012 valumi kbar bejn wieħed u ieħor 300 300 iktar mis-sena ta' qabel u għalhekk ngħid lil kollega Suni Rabazesku, eh, shadow tal-PPE, talbet li jkun hemm posponiment tal sakemm ma jkollna l statistika disponibbli imma fuq nota personali jiena m'iniex favur li nipposponu aktar. Għax diġà eh, wasal sajf magħna u kun tartwis li nħallu għal wara il-waqfa tas-sajf. Imma nilqa' xorta għat il kummenti tiegħek. Grazzi. Signora Bazescu. Grazzi. L-ewwel qed nixtieq nibda billi ngħid li m'għandniex nibdlu l-aġenda tal-kumitat il-ħin kollu. Rrid ikun hemm raġunijiet validi li noqogħdu nibdlu l-ordni tal-aġenda. Hija aġenda li votajna għaliha u ġi diskussa u tittifhem li l-koll sa dan it-tant ikonna l-impenji tagħna f'kumitati oħrajn u aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli biex inlaħqu mal-aġenda tal-Kumitat Peti. U għalhekk ma kenniex illum fl-opinjoni tiegħi nbidlu il-punt 14 mal-punt 13 u versa. Ma kienx hemm raġuni valida. Mhux l-ewwel darba li ġrat. Il-President interrompi jgħid li ma kienx hawn ir-rapporter. Mhix qed nidħol f'dibattitu jkompli President, mhux noqgħod nidħol f'dibattitu personali ma f'dal każ. Partikolari r-rapport kien tas-sur Macmillan Scott u hija xi ħaġa li konna stabilejna nista' tiġi diskussa f'nofsinhar. U għalhekk issa l-10 10 minuti qabel l u għadna ma minnix dik il-bidla daqsa kbira kif ittejt inti, ħat nota ta' dak li għedt, xorta waħda u segretarjat ser jieħdu l-punti għal futur. Grazie. Problem was that uh, Mr. Il-problema kienet fil-fatt li Sur Macmillan Scott ġa kien għawek meta bdejna niddiskutu punt 14 flok punt 13 u miex l-ewwel darba li affarijiet bħal dawn jiġru. Imma lura r-rapport tagħna nixtieq niġbed l-attenzjoni tiegħek għal fatt illi dan ir-rapport huwa bbażat fuq l-istatistika iżda kif għadna kif rajna issa hemm madwar 300 petizzjoni palma għal sur Macmillan Scott illi għadha ma ġitx għadha ma ġewx determinati u l-amministrazzjoni tagħhom għadha ma ġietx eh, determinata. Għalhekk kina nemmen li tressiq ta' l-emendi ser ikun iktar ta' diffikultà minħabba nuqqas ta' data u għalhekk jiena kont disappuntata mill-pass illi qed jieħu dan ir-rapport jiena nittama illi sa 19 ta' Ġunju meta nkunu qed niddiskutu l-emendi li jiġu mresqa eh, din il-kwissjoni tkun solvuta jiena ser nressa xi emendi dwar il-nuqqas ta' ċentralizzazzjoni ta' data. Naħseb li dan huwa tassew neċessarju. Issa ser nirreferi għal kontenut ta' dan ir-rapport. Nemmen li l-abbozzar huwa bilanċat u nirringrazzja r-rapporter il-inkluda il-punti kollha u l statistika kollha li offrejtlu jidher li fl-2012 l-ikbar numru ta' petizzjonijiet kienu fis-settur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. U għalhekk eh, nenfasizza l-importanza li nintroduċu fir-rapport kwistjonijiet bħal bżonn illi nimplementaw strateġiji nazzjonali għal Roma u għannis Roma u biex ikunem iktar kooperazzjoni intergovernattiva f'dan is-settur Mbagħad ukoll dwar l-ostakli li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini fis-settur tas-suq intern, b'mod partikolari ċaqliq ħiles tal-bnedmin. F'din l-okkażjoni nixtieq eh, nfakkar illi Rumanija u il-ħaddiema fir-Rumanija u l-Bulgarija jisibu diffikultà jaħdmu fis ħafna stati membri. Realment nerġa' nfakkar il-bżonn illi kemm f'dan il-kumitat tagħna kif ukoll fl-Ombudsman irridu nisfuq fuq l-inizjattiva min-naħa ta' ċittadini. Nfakkar ukoll li s-sena 2013 hija s-sena ta' ċittadini u hija wkoll sena li fiet ikber l-euroxettiċiżmu hemm nuqqas ta' eh, hemm nuqqas ta' arfin f'dak li huwa drittijiet ta' ċittadini għalhekk nixtieq inħeġġiġkom taħsbu dwar mod effettiv kif nistaw namlu rieżamina tal-fatti li u f'dan ir-rapport nasab li dan huwa importanti għaliex xawak mhux sempliċement qed nitkellmu dwar rapport ta' attività ta' komitat. huwa kif aħna nitrattaw il-problemi ta' ċittadini tagħna dwar l-iskadenzi ta' din ir-rapport Infakkarkom li l-iskadenza l-emendi hija eh, l-ħamis 30 ta' Mejju u l-votazzjoni ser issir fi 8 jew 9 ta' Mejju tgħid il kallima Grazzi ħafna. Iva, uh, Grazzi ħafna, Sur President, l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja Sur Macmillan Scott għal għal abbozz ta' rapport tiegħu. Bla dubju rapport tajjeb ħafna, hemm kapitlu dedikat għad drittijiet fundamentali tal-bniedem, madana kollu aħna maħniex kuntenti bil-kwistjonijiet ambjentali Dan il-paragrafu għadu wieħed wisq ġenerali u nemmen illi xi każijiet iridu jiġu inklużi fir-riżoluzzjoni tagħna. Nissuġġerixxu li f'dan il-paragrafu dedikat għal kwistjonijiet ambjentali nisseparaw kwistjonijiet bħal l-impatt l-evalutazzjoni tal-impatt ambjentali għaliex hija ta' tħassib u nsibuha preżenti f'serje ta' petizzjonijiet li tresqu. Rridu nenfasizzaw l-importanza għall-indipendenza, l-parteċipazzjoni u għall valutazzjoni tal l-inklużjoni u koll rridu nagħmlu referenza wkoll għal żjara għal ġbir ta' informazzjoni fl-Italja u anka il-punt dwar ehm, iż-żjara għal l-istudju dwar il-kwalità tal-ilma. Ma saret l-ebda referenza għal Natura 2000 u il-ħarsin tal-biodiversità, inkluż il-programmi rigward eh, annimali u safar, ecc. Eh, inti tammejt id-diskors tiegħek iva nispera li Sur Macmillan kien qed jisma' dak kollu li kont qed ngħidlu. Inti tixtieq tkompli jew le? Iva, iva, jina ser inkompli. Għalek, aħna fil-kapitlu relatat ma l-ombudsman nishtiqu nsemmu il-kooperazzjoni li hemm bżonn issir speċjalment fir rigward ta' rapport dwar l-aeroport ta' Vienna dwar iż-żjarat għal ġbir ta' informazzjoni irridu nkunu xejn iktar autokritiċi u nfakkarkom illi fir-rapport tal-2011 kien hemm preżenti din it-tip ta' kritika u naħseb li ta' min wieħed jerġa' jirrepeti dan f'dan ir-rapport fir-rigward tal-parteċipazzjoni eh, ta' ċerta stati membri fil-parteċipazzjoni appunto ta' zjara tal-ġbir ta' informazzjoni. Para minn ekser inres u emenda fir rigward tal-GMOs u l-użu ta' enerġija nukleari. U intennu illi dawn eh, lejun ma jridux jiġu użati b'mod żbaljat u lanqas ma jridu jiġu interpretati b'mod żbaljat. Nissuġġerixxi wkoll illi nitolbu għal aktar risorsi sabiex nkunu nistgħu uh, naħdmu bihom fiż-żjarat tagħna għal ġbir ta' informazzjoni. Iżda b'mod ġenerali nirringrazzja ħafna l sur Macmillan Scott u ser nkunu qed inrisqu l-emendi tagħna fin fuqtu. Grazzi ħafna. Eh, la darba ma nix iktar min jishtiq jitkellem, anzi Iva għanna min jishtiq jitkellem. Jekk jġobkom, pero eh, ejja nkunu nżom fil-qosor li xat fadlinna tlet rapporti oħra. Sur Fuertes, mbagħad nridu eh, nitkellmu dwar iż-żjara ġbir ta' informazzjoni f'Galizja u f'Madrid. Naf illi eh, din miex l-ewwel darba li mhux qed tarani eh, nxejjer il-kart tiegħi biex niġbidlek l-attenzjoni. Iżda ma jimpurtax. Grazzi tal-li permetajt li nint. Iwa fil-fatt, għawek qed nitkellmu dwar eh, suġġett li jilna nitħattu dwaru ma' Sur Macmillan Scott sa minn meta bdejna il-preparamenti il għal dan ir-rapport u aħna kena ċans kolli li nres u xi proposti tagħna stess. Naħseb li din hija biċċa xogħol tajba. U ser nkunu qed nresqu anka xi emendi biex intejbu il-verżjoni aħħarija. Hemm xi punti illi huma relatati ma' il-menti ma' petizzjoniet li tresqu mill-ċittadini li tresqu fil-fatt mill-ċittadini tul l-2012 dawn qed jiġu da qed jiġu riflessi tajjeb f'dan ir-rapport tal-attivitajiet tal-Kumitat għal petizzjonijiet iżda hemm punt partikolari illi jirrifletti l-krisi ekonomika u soċjali illi għandha impatt kbir fuq iċ-ċittadini Ewropej. U hemm ċerta restrizzjonijiet, ċerta limitazzjonijiet tal-ħelsien tal forsi nistgħu npoġġu aktar enfasi fuq dawk il-grupp ta' petizzjonijiet fir rigward ta' tibdil fil-klima u tniġis ġiġa semmejna ħut minnom u naqblu illi għandhom jidru f'dan ir-rapport annwali. Forsi nistaw ninkludu ħut minnom illi rigwardaw il-shale gas ser inkunu qed nersqu xi emendi wkoll dwar petizzjonijiet speċifiċi illi resqu petizzjonanti minn Spanja u illi kienu ta' importanza sabiex jizguraw illi aħna ma ninsewx dik li kienet dak li kien il-passat tagħna rridu niftakru f'dawk is-sitwazzjonijiet li waslu għal vittmi eh, u anka l-kustjoni ta' tfal illi ġew eh, maħtufa. Ser nkunu appuntu għed ners u daw l-emendi għal dan il-rapport. Grazzi ħafna l-Sur Garces, naħseb illi ħadd iktar ma qed jitlobni il-kelma u għalhekk nerġa' ngħaddi l-kelma għal rapporter Sur Macmillan Scott. Grazzi ħafna. Sur President, nixtieq nirringrazzja lill kollegi tiegħi illi nikkommentaw u nkun qed nistana bil-ħerqa it-tressiq tal-emendi tagħhom. L-aħħar punt li sar Mr. Garthes dan jurina il-problema ta' li kollok rapport annwali prinċipali għaliex fl-2011 elf 414 petizzjoni tresqu, mentri issa din is-sena fl-2012 kien hemm 1984 rapport. Kull waħda minn dawn il-petizzjonijiet hija tħassib ta' xi grupp partikolari u l-aħħar punt li tqajjem sur bil-sur Garthes dwar il-ħtif ta' tfal eh, din hija problema Eh, problema li tasisti fl-isptarijiet fl-Spanja u jien personalment kelli kas fejn persuna mill konstituenza tiegħi esperjenza din il-problema. Irridu però nkunu onesti u narfu illi li sati membri li minnhom aħna ġejjin mhumiex perfetti. M'għandix dubju illi meta ser intemmu dan il-proċess u nkunu isna l-emendi kollha f'Lulju, naħseb illi ma nistawx nikkonkludu dan ir-rapport qabel ma jkollna l-istatistika kollha. Forsi l-iskadenza tkun tista' tirrifletti eh, dan, dan il, din il-kustjoni. Ħalli f'Settembru eh, fil-plenarja ta' settembru ndiskutu dan il-punt u bat f'Ottubru nieħdu nagħmlu votazzjoni. Għal darbohra nir-ingrazzja l-kollegi eh, li tkellmu u nkun qed nistenna l-kontribut minna tagħhom. Grazzi ħafna Nessur Macmillan Scott. Ejja naddu issa għal punt numru 15 fuq l-aġenda l-opinjoni fuq ir-rieżami tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali. u dwar l-istima tal-effett ta' ċerta proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ir-rapporter Sur Huntis u nadilu l kelmu Grazzi ħafna, Sur President. Għanna ftit ħin ġifiri ser nżom fil-qosor, eżis kollegi. Wara erba dibattiti, issa wasalna fil-fazi ta' l-emendi, grazzi għall-emendi kollha li ressaqtulna, jiena flimkien mal-kollaboraturi tiegħi eżaminajthom u anka permezz tad-dibattitu tal-lum jiena samtom seba' kategoriji sabiex inħaffef u eh, inħaffef ix-xogħol. L-ewwel qabel kollox l-emendi fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku nħoss illi iktar mal pubbliku jparteċipa u anka Eh, iktar ma jparteċipaw l-istituzzjonijiet eh, nazzjonali, inqas ser ikonna xkil għal xogħol partikolari. U għek għan nsemmi xi ftit figuri. Um, 85 Ġifieri minn dawn 85 168 u 136 u 140. It-tieni kategorija dwar l-esperti. Skonti naħseb illi hemm bżonn illi ikun hemm li jkunu kompletament indipendenti minn l-autoritajiet kompetenti sabiex eh, eh, għalek jiena naqbel favur emenda 95 u 117 123 126 130 Dawn kollha huma favur il-fatt il li nżidu l-kelma indipendenti. Hemm iridu ikunu indipendenti, però mhux qed jaqblu 127 eh, u 128 mbagħad it-tieni kategorija l-emendi dwar xogħol ta' mm, li nirranġaw il-monitoraġġ. Irid ikun hemm il-possibilità li nitolbu illi ssir eh, talba sabiex jintervjeni meta x-xogħol inħossu li mhux qed isir b'mod tajjeb. L-istess l-emenda 39, 142 u l-istess 33 u 144. Anka emenda 34 Ovvjament, għal darbarra fil-kas tal-emenda li restaqt jiena nħoss li jahjar minn oħrajn li tresqu. Inneħħu minn emenda 140 il-kelma fejn xieraq naqbel mal-komplement tal-emenda tiegħek. Mbagħad 141 u 143 naqbel ir-raba kategorija dwar bidliet ta' derogi f'każijiet speċifiċi. Irrid ikun hemm sistema ta' garanzija ġifieri tajjeb għal emenda 69, u 70. Mbagħad il-kwistjoni tal-biodiversità u r-rispett ta' din il-biodiversità hawnhekk l-emendi eh, u ta' jitolbu li kunem titjib ġifiri jitolbu l-sirvalutazzjoni għal biodiversità, tibdil fil-klima, l-art, etc. Naqbel ma 88, 58, 62, 63, 105, 59, 103 fil-rigward tal- tal-bidla fil-klima fil 56, 64, 66, 101, 102 u 62 Iva l-aħħar waħda ta' qabel tal-aħħar le. Issa, e, settur li jmiss dwar li IA għawek hemm bżonn li jkun hemm iktar kontrolli biex ikun hemm xi tip ta' alternattiva naqbel ma' 97, 123, 117 u 119 ma l-oħrajn ma naqbilx ġifieri la 116 u lanqos 122. L-aħħar kategorija um, l-emendi illi jitolbu illi u illi jkun hemm inkluż fl-ewwel attachment uh, shale gas Awek fejn nkunu qed nitkellmu dwar wirt kulturali, eċetera, naqblu ġifieri 155, 158, 165, 166, ma naqbilx ma wieħed 65, 160, 162, 163 u 164 u 100 68. Skużawni, xtaqt inżom fil-qossor, u ma stajx prezentalkom il-rizultati tijaj b'mod ieħor. Madana kollu, hemm ħafna kommenti eh, Saru ħafna kommenti sa biex naġġel fil-prezentazzjoni tiegħi u xsebt li dan huwa l-mod l-iktar opportun. Għalhekk nitlob illi dejjem ikun hemm garanziji sabiex niskuraw li ma jkunx hemm ħsara lill-ambjent. Nilqa lest sabiex niddibattita niftaħ id-dibattitu magħkom għatilkom x'nilqaw x'naċċetta u x'ma naċċettax u għalhekk forsi nistgħu nippruvaw insibu eh, ftit minuti sabiex niddiskutu naraw kif nistgħu nsibu qbil fuq ċerta emendi differenti xtaqt eh, però jgħid is-Sur President li inti konfermajt ħafna emendi, eh, però hemm wisq emendi għalek forsi nistaw tamin jgħamil wieħed ftit studju ta' daw l-emendi u jisir bil bej rapporter u dawk li resqu l-emendi. Is-sur jar għal ftit eh, minuti. Uh, thank you very much for your, uh, uh, for your presentation here. Uh... Oken, nirringrazzja l-rapporter mill-esperjenza tiegħi spiss nippruvaw nsibu soluzzjonijiet meta kunu qed ninnegozjaw u naħseb li nkunu qed nimxu ħafna l-qudiem jekk jirnexxel nagħmlu dan. Sempliċement eh, il idea tiegħi. Iva, grazzi ħafna Signora Oken. Eh, flimkien ma' Sur Hontis u flimkien ma' segretarjat, inti tkun tista' titkellem bilateralment u eh, t flimkien. is flimkien. Sentence, we need a shadow meeting, that's all. Iva, fifat kelmu waħda għandna bżonn eh, shadow meeting, da' kollox. Grazzi ħafna Sir Peter, issa ejja ngħaddu għal punt numru 16, rapport dwar is-sjara għall-ġbir ta' formazzjoni f'Galizja. Is-Sur Bulon. Grazzi ħafna xer. Fil-fatt, dwar din iż-żjara f'Galizja. Eh, ikolli ngħid illi issa irċivejt dokument mis-segretarjat U dan huwa id-dokument ta' ħidma illi huwa bl-Ingliż u provajt nibda nwieġeb għal xi punti flimkien mas-segretarjat. Tlabt però il-verżjoni bil franċi sal biex inkun nista' naħdem b'mod iktar effiċenti. Fil-fatt kelli niltaqa' ma' żewġ kollegi tiegħi ehm, l konċernanti din is-sjara f'Galizja fil-waqt illi irċevejt il-versjoni franċiża għaxar tiem ilu u rnexxi li nibta naħdem fuq. Sfortunatament la bots tpoġġa online mis-sekretarjat u jekk rajtu l-emails li battilkom forsi fimtu kem kien ta' xkilalija illi eh, dan il-dokument sar disponibli għalija wara jumejn. L-ewwel qabel kollox, dan id-dokument irid ngħid kien abbozz bażiku ħafna ma kienx il-verżjoni finali u semma petizzjonijiet Skużani, jgħid il-kellim, ma semmiex petizzjonijiet għax fil-fatt kien id-dokument uh, uffiċjali. Dan id-dokument qal illi irridu eh, ninkludu eh, eh, petizzjonijiet mhux uffiċjali meta mmorru f'Galizja. Mela, dan kien disponibbli online għal jumejn u il- press l-istampa qalet li dan kien dokument uffiċent eh, uffiċjali eh, moħruġ mill-Kumitat eh, Peti. Għalek, ħalluni intenni li din hija kwistjoni serja il Sinjura President issa reġgħet qiegħda u hija konċi ħafna ta' dan il-fatt. Tistaw tifmu li dan ixekkel e, xogħol tagħna. Għaxar snin ilu jiena f'idejja kell il-verżjoni Franċiża u għadni ma għat irrit niltaqa ma kollegi tiegħi illum u sfortunatament eh, l-lum se minħabba illi ma irċevejniex eh, dokumenti ser ikonna nipposponu din il-laqa. Għalek, il-ġimma d-dieħla ser nkun qed taqa ma' Sinjura Vetman ser ninkludi f'dan id-dokument xi kummenti li, li uh, nirċevi illum, li nisma' llum. U ġala darba tlita li aħna nkunu temmejna l-ħidma tagħna, nkun nista' nersaq qudiem dan il-kumitat, ix-xogħol eh, illi sar f'Galizja u intom tkun tistgħu tersqu emendi. It-tieni parti hija dwar ir-rakkomandazzjonijiet dik hija biċċa ħidma li rrid nagħmel jiena, però kważi spiċċajt din ser tkun it-tieni pass fil-proċedura wara illi intemm il-parti deskrittiva ta' dan ir-rapport dwar iż-żjara eh, f'Galizja. Għalhekk il-rapport il-rapport eh, ksarlu dew minn fih appuntu minħabba il-fatt illi poġġa fuq l-internet abbozz u mhux dokument uffiċali l kummenti tagħkom. Mrs. Miranda. Grazie ħafna signor Miranda Grazie ħafna Sinjor President. U proset ukoll sur Bulan ta' dokument intern li ħareġ. Jiena naħseb illi dawk illi resqu l-petizzjonijiet u dawk il-ħafna petizzjonijiet li waslunna minn Galizja il-pajjiżi ġifieri jiena ma naħsibx li dawk illi resqu petizzjoni din jistennew tweġiba formali iżda din jistennew li aħna nsibu soluzzjoni dwar il-problemi li huma tkellmuna dwarhom jiena nixtieq ngħid proset lil dawk illi ipparteċipaw fil-missjoni illi intbatet Galizja li kienet pjuttost komplikata. Issa aħna jina bħala membru tal-grupp u membru mhux uffiċjali dik id-delegazzjoni nixtieq ngħid li l-ewwel aħna naħsbu li dan ir-rapport għandu jkollu messaġġ deċiż u ċar u jagħmel proposti ċari sabiex aħna nkunu nistgħu Nihdu ssib il-kwistjoni tas-sanità fir-Rias fil-pajjiż tiegħi. U nixtieq ukoll ngħid u nappella li fir-rapport għandu jkun hemm allokazzjoni għal dan ix-xogħol li għandu jsir fil-fondi illi ħajjina taw l-istat Spanjol għal perjodu finanzjarju kiena 25 miljun euro illi Galizja irċeviet bħala fondi ta' koezjoni f'din l-ħar sena u ħafna minnhom kellhom ikunu investiti fl-infrastrutturi u anke sabiex aħna tfurrija iżda fil-fatt jiena naħseb u nixtieq anzi nibqa' nisaq fuq il-fatt illi għandu jkun hemm allokazzjoni iktar preċiża tal-fondi ħalibek nevitaw li jkollna problemi simili kif kellna fil-passat. Jekk intom marru Rjade Borgo tistgħu taraw e, il-Miċlem u anka fir-Rjas jekk tibxu mal u wkoll taraw illi hemm bżonn ta' pjanijiet ċari ħalli ikun hemm fil-fatt allokazzjoni tajba ġifiri tal-fondi u jisir xogħol tajjeb, ġifiri jinnaħseb fuq il-livell amministrazzjoni lokali, reġjonali, statali, jekk ikun hemm dialogu biżjed Eh, bejnietom daw kollha illi ilhom jġildu sabiex din zona żona tnadda u anke l-ilma jitnadda fina naħseb illi nixtieq nagħmilha ċara dwar dan ħalli aħna rridu narfu xi darba jew oħra x-xogħol kollu li qed issir min-naħa tal-dawk li tresqu il-petizzjonijiet għal dawn ir rias Hemm ħafna nies illi ilhom jiġġieldu għal snin sħaħ sabiex l-ilmijiet ta' Galizja jitnatfu. Ma nsibx li għandna indewmu l proċess biss. Iva, grazzi ħafna jina nixnajtu kol illi il-missjoni tad delegazzjoni u l-mizuri li kienu imħejja, kienu imħejja f'atmosfera tajba pozittiva, rapport fih innifsu qiegħed fil-fatt iressaq dokument ta' kamra naħseb li dokument oġġettiv ħafna qiegħed jitkellem fuq l-iktar fatt importanti qiegħed jirrifletti wkoll il- u jikkonsidra tassib tal-Istati Membri, jina naħseb li l-problema jekk għana nżbodġu dan kollu fuq eh, l-internet jina ma, ma eżattament eh, għalfejn din tista' tkun problema, jina ma li din tista' tkun daqshekk problema, naħseb illi fil-fat aħna irridu naħdmu fil-koll fl-imkienu jillura nilqas suġġeriment tal-kollega li eh, il ġimadina nkunu nistaw nitkelmu nil-taqaw dwar dan ħalli naslu ċertu Ta' parti minnek naħseb illi ma nistawx nejdu xejn iktar minnek jiena nittama l anfisem eh, dawk li resqu l-petizzjonijiet li x-xogħol ħajsir ħajsir sowa u ħajkollu ħajkun effettiv. Grazzi ħafna Sinjor President, jiena nixtieq fil-fatt nirriferi għal dak li qal Missur Bulan bħala kap ta' delegazzjoni. Meta huwa tkellem dwar il-mod ta' kif tfassal id-dokument, jiena naħseb li dinja xi ħaġa negattiva ħafna ma nafx kif ġrat, xi 15-il ġurnata ilu Aħna nafu li fil-fatt kien hemm ħafna artikli differenti u ma kienx ċar jekk dan id-dokument u xħajkun kienx xħajkun abbozzi jew le. U jina naħseb illi fil-fatt dan jista' jkun żbilanċat u negattiv u naħseb illi ir-regoli tal-kamra tagħna jekk dawn kienu simili għal tal-kamra l-oħra għanna nistgħu naraw illi jista' jkun hemm ukoll ċertu differenzi anke fuq livell ta' kwalità. U aħna naħsbu illi l-argumenti li aħna smajna għanna rajna illi dawn huma l-argumenti ta' dawn li qed u petizzjoni. U f'dawn it-30 paġna tad-dokument li kienu għedin nitkellmu iktar fuq il-kwantità aħna rajna illi kien hemm ukoll dokument ta' paġna u nofs wara l laqgħa li saret bessitkum mal kalde u jiena naħseb illi fil-fatt aħna kellna niltaqgħu Santiago u ltqajna wkoll mal Ministru Reġjonali u responsabbli għall-ambjent u anke mal-Ministru Reġjonali responsabbli għas-sajt. U ma kienx hemm referenza għal dan li huwa responsabbli għas-sajt pereżempju fid-dokument forsi jiena intom qed tgħidu li jiena ħlom ta' din il-ħaġa, però dik kienet preżenti lill-Ministru u ġifieri jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam id-dettalji aħna nridu nagħtu lil dawk li resqu l-petizzjoni Importanti li nirreferu għal fatti, jiena naħseb li d-dokument qiegħed jirrappreżenta biss parti minn dak li ġara, u mhux dak kollu li ġara. F'din il-missjoni jiena il-konklużjonijiet laqqas ma jaġbuni kolli ngħid qed jippreżentaw verament viżjoni għarriqa u ehm, limitata tar-riżultati. jiena naħseb li fil-fatt iridu naraw il ma neskludux ir-referenza għal rijas in ġenerali, pereżempju l-vigorja jiena nixtieq ngħid illi din mhijiex l-ikbar waħda f'Galizja. U dwar id-dettalji jiena nixtieq ngħid ukoll li dak illi aħna rajna fir-realtà ġifieri li l-ilma ma kienx eh, jien joħroċ minn emmek, ma ngħidna xej fuq dawn laqas medna xejn fuq ukoll dawk illi kienu preżenti kollha. U anke meta naslu fuq iż-żoni A, B u C għal fejn jista' jitkabbar il-frott tal-baħar pereżempju, lanqas dwar dan ma kellna rapport tajjeb, jiena naħseb li ħafna mid-dettalji qed jipprovdulna l-awtoritajiet ma kinux inklużi. Lanqas il-tifħir tal-Kummissjoni Ewropea ma kien rifless meta Sanko mar zaru l-Galizja fis-sena 2012 ma kien hemm l-ebda referenza għal sena 2012. Ġifieri sur President nitolbok sabiex eh, Signor President, permettili nitolbok x'tippermettili nkompli nitkellem ħabba l-inkellem intom x'ħadd issimgħuni. Sin, eżis kollegi dan il-sujġet jina nista nipposponu ħalli nerġaw niddiskutu il laqgħa li jmiss. Ma nistawx aħna eh, nibqgħu sejrin, għax l-interpretu jridu jħalluna. Għaxar sekondi, jek t-permettili. Ma oġobni xejn dak li ntqal minn eh, fuq Riyad Burgo u dak minħabba li dan ma jkorrespondix ma dak li qed jingħad fil-petizzjonijiet. Is-Sur Gaj, Secure miruta minuta biss. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq sempliċement nappoġġa dak li ntqal mill-kollegi, u mhux biss dak li ntqal mill-kollegi biss, iżda naħseb li r-rapporter ukoll kritika il-fatt li dan id-dokument tqassam mill-ewwel u dan kien interpretat ħażin mill-mezzi tax-xandir f'Galissja u minħabba fekk aħna rridu nieħdu l miżuri li huma xierqa u nihdu azzjoni wkoll sabiex aħna nevitaw li nerġgħu nirrepetu każ bħal dan. Nistgħu wkoll nirreferu għal l-petizzjon għal dak li ntqal fil petizjoni tu nafu li kien hemm ukoll minn ressaq mistoqsija l uffiċjali iżda din deret imkien fil dokument toħrajn oħrajn huma msemmija fid-dokument u dawn ma kellhomx jissema minħabba illi aħna konna ftema mal-koordinaturi li ċertu żjarijiet jistgħu jsiru matul missjonijiet iżda dwar m'għandux ikun hemm rapport f'dan id-dokument li joħroġ b'mod uffiċjali jiena naħseb il meta jħan nitkellmu aħna fuq dawn il-kwistjonijiet. Jidher illi l-mijiet kollha tal-Galizja mhumiex qegħdin tajjeb, iżda sabiex nitkellem ukoll favur din dan ir reġjun awtonomu jiena nixtieq infakkarkom illi fil-fatt il bajiet ta' Galizja għandhom l-ikbar numru ta' bnadar blu li nataw mill-Unjoni Ewropea minħabba li jirrispettaw il-regoli ambjentali Din ukoll xi ħaġa importanti li wkoll rridu nagħmlu referenza għaliha fid-dokumenti. Iva, grazzi ħafna. Dan ir-rapport wassal għal ħafna stennijiet differenti naħseb li din hija xi ħaġa leġitma u aħna nistgħu nistennew li tiġri u naħseb li wara żjara li kellna Għalessi nasab illi kien tajjeb li aħna nirġaw nfasslu dan il-dokument u naħseb illi fl-opinjoni tiegħi aħna m'għandniex nidħlu f'dibattitu bejnietna. Naħseb li ktar ħagġa importanti li aħna noħorġu b'test ibbilanċat kemm jista' jkun u nixtieq illi nitlobkom sabiex nkunu kemm jista' jkun preċiżi u nagħmlu differenza bejn l-opinjonijiet u l-fatti. U naħseb illi għanna nagħmlu iktar sforz sabiex noħorġu b'soluzzjonijiet għallin il l-problemi. Ma nsibx li xi ħaġa tajba li aħna nistgħu nitolbu li jkollna implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tapplika standards differenti. Naħseb li aħna għandna nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex nerbu din il-kwistjoni, iżda rridu naraw li nagħmlu dan kollu wkoll b'tali mod li jkun ta' rispett għas self-government. Jiena nittama illi nkun nistgħu nelbu dawn din kontroversja kollha kemm hi u noħorġu b'soluzzjoni aħjar. Iva, grazzi dispiċini kolli ngħid li m'għandix m'għandix ħafna iktar ħin. Sinjor Zola biex t titkellem ukoll. Mela, nistgħu nkubla dejn bil-komunikazzjoni, aħna ħalli nkun nistgħu organizzaw tajjeb. Mela, nixtieq nerġa' nipposponi din id-diskussjoni għal laqali mis minħabba naħseb li hawnhekk hawn diskussjoni daqsxejn eh, sensittivi ma naħsibx li huwa tajjeb li aħna naġlu għal 30 sekonda l-konklużjonijiet tal-kollega Soloka u l kollega Bulani jiena nixtieq Ninsaqsi li sur Bulani jekk huwiex tajjeb għalih li aħna naraw nisimgħu il-kummenti fil-qalimis ħallibek fil-qalimis Tajjeb, mela nkomplu bl-Ingliż. Ma bel-interpreti Jisil u? għandhom laqa mas-sur Van Rompuy u allura komplu bl-Ingliż. The floor. Yes, uh, I don't know, uh, thank you, Chair, but uh, normally when we have three official members of